Buenas tardes, buen après-midi. Good afternoon. Everybody. If I may have your attention, please, so we get started. Tlobkom, tlob l-attenzjoni tagħkom biex inkunu nistgħu nibdew bil-laqa nilqakom lura rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali il-kol tinsabu prezenti hawnhekk il-membri tal-Parlament Ewropew ukoll aħna onorati din tielet sessjoni. Illum din il-laqa tal-parlamenti, laqa konġunta tal-parlamenti, rappresentanti tal-parlamenti differenti, il-Vice President tal-Kommissjoni Vivian Redding, il-Kommissjoni inkarigata mid-drittijiet fundamentali u l-ġustizzja, u ser jkollna wkoll il-Kummissarju Malmstrom responsabli għall affarijiet ta' l-intern li tkopri dawk l-osma kolla li għaw fil-ħidma tal-Komitat Libe. Ser, nibdew, għal-daqstant, nisimaw l komissarju Redding li ser tindirizza l-prioritajiet tal-futur ta' l-izvilup tal-program ta' Stokkolma illi adottajni fil-2009. Zvilup sajn nisimaw minn għandu l kommissarju dawn il-15 minuta illi ġejn umbat ikolna round ta' diskussjoni, mistoqsijiet fil qosaj ġifiri nitlobkom lestu ruħkom għal-jom aħna narfu rappresentant ukoll tal-Presidenza Griega għal dan l-aħħar semestru tal-mandat tal-Parlament. Grazzi, Kummissarju Reding, il-mikrofonu għalik. Grazzi tassew, President, u l-odwa it-tajba l-kollegi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali nixtieq ngħidilkom illi fitħul hemm lista tal-punti li huma jistgħu tistaw tħarġu din il-lista biex tkunu tafu u taraw x'sar fir-rigward tal-liġijiet f'dawn l-aħħar erba' snin u nofs. Immaġina li tafu li bit-trattat ta' Lisbona permezz din it-trattat tal-darba ingħata kompetenza għal kommissarju tal-Ġustizzja. U eh, ġifiri kienet ħaġa li ħadd jiena biex nibdew l-ħidma tagħna hawnhekk u jiena nemmen illi issa u anka wara li għanna ħafna liġijiet aħna għarna xilna noħolqu dan l-ispazju ta' ġustizzja fl-Unjoni Ewropea forsi tafu kollija dinja sena speċjali għaliex dawk il-punti kollha ta' qabel ċatta ta' Lisbona illi ġew deċiżi l-unanimità mill-istati membri mingħajr istata tal-Parlament li jintervjeni, Parlament Ewropew mingħajr possibilità tal-Kommissjoni jew il-Qorti tal-Ġustizzja li jintervjenu. Issa dawn il-punti kollha ta' deċizjoni ta' deċiżjoni ta' qabel Lisbona mill-Istati Membri Issa serja għaw wkoll taħt l-ambidu ta' Trattat ta' Lisbona fl-ewwel ta' Diċembru tal-2014 ġifieri b'mod awtomatiku dawn isiru direttivi. Issa din il-laqa interparlamentari hija waħda f'waqta għaliex il-ġimgħa l-oħra l kummissjoni adottat komunikazzjoni fuq il-prioritajiet għal futur politika tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea u l-komunikazzjoni tagħna għandha elan illi tagħti kontribut għal dibattitu ewsa u dan jinkludi il-Parlamenti Nazzjonali illi jiġu konklużi id-dibattiti id diskussjonijiet fil-Konsillu fl-istituzzjoni saħra tal-Unjoni Ewropea li jiena ċajta li jintom tafu bihom. Ġematejn ilu fil-Konsill tal-Ġustizzja fi Brussell jiena stedint lill-Ministri biex jiddiskutu il-punti kollha li jiena semmejt ma il parlamenti Nazzjonali saħħom għaliex fil-kwistjonijiet tal-ġustizzja l-Parlamenti Nazzjonali għandhom iktar importanza għandhom iktar xi jgħidu wkoll billi fuq smoħra u għal daqstant neħtieġu kooperazzjoni iktar mill rib bejn il-ministri tagħhom li jiġu hawnhekk fil-Brussell biex jgħidu d-deċiżjonijiet u l-Parlamenti Nazzjonali. Il-politika tal-ġustizzja hija waħda li tkun mill-qrib maċ-ċittadini għandha impatt dirett fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom huwa għalhekk illi intom għandkom ir-rwol kruċjali f'dan il-qasam u jiena grata lill-President tal-li stedinni hawnhekk illum biex inkellimkom. Sej nibda nitkellem dwar l-sfidi illi qegħdin naffaċċjaw għamilna ħafna progress u xi ħaġa li intom tistaw taraw fid-dokumenti li jiena battilkom. Però minkejja dan għad baqa' x'isir ridu nagħmlu iktar. U aħna identifikajna tlet sfidi, il-fiduċa, il-mobilta u kabbir. Rigwajt il-fiduċa. Il-bażi tas-sistema kollha intom tafu ċaġu li tisaw tarawa fil-deċizjoniet kollha li ittieħdu u li jinsabu fil-ktieb tal-istatut mhux qed nitkellmu dwar illi imbidlu sistem ta' ġustizzja fil-pajjiżi tagħkom, imma illi nibnu rabtiet bejn is-sistemi ta' ġustizzja differenti illi ser jibqaw jeżistu u jimxu. U sabiex nkunu nistaw naħdmu flimkien, allura nirrikjedu l-fiduċa. U jina ma nistax naħdi direttiva Ewropea biex aħna nibdew ikonna fiduċa f'xurxin, ma din xi ħaġa li tarafa li s sistema tal-ġar tiegħek tal-pajjiżi l-oħra hija waħda li jista' jkollok fiduċa fiha. Iridu niżguraw illi il-ċittadini, l-imħalfin u l-ġuristi ikollhom fiduċa fid-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha jkunu ġejjin minn liema pajjiż ikunu ġejjin. Ser jkun hemm iktar deċiżjonijiet b'mod multilaterali jikkonċernaw kemm iċ-ċittadini kif ukoll in-negozji fil-konfront tal-mobilità bħalma tafu n-negozji u ċ-ċittadini jieħdu l-opportunitajiet illi huma għandhom permezz ta' drittijiet fit-trattat għal libertà tal-moviment, pero xorta għatem l-ostakli għatem dawn l-ostakli fuq uh, livelli frontiera nazzjonali u għallura Immaginaw għal dawk il-ċittadini kollha li vjaġġaw għal gost bħala turisti jew inkella forsi jizzewġu f'xi pajjiż differenti jew jistudjaw jew jaħdmu f'pajjiż differenti, xorta għatem ħafna diffikultajiet legali u prattiċi meta huma jippruvaw igawdu drittijiet kollha li suppost għandhom u għal daqsan tridu nagħmlu iktar biex inneħuhom dawn l-ostakli. Issa, it-tielet punt huwa it-tkabbi jiena meta ġejt inkarigata jiena ħloqt dan it-titlu, dan is-suġġett hawnhekk ta' tkabbir, forsi tistaqsu xi ġifier aħna meta nitkellmu fuq il-ġustizzja qed nitkellmu fuq id-drittijiet, mhux qed nitkellmu fuq tkabbir ma' iva. Il-ġustizzja hija tkabbir il-kwistjoni ċivili, komerċali, eh, ġustizza ċivili, komerċali u amministrattiva hija importanti ħafna. Għandek bżonn kabira lix jekk ma taħdimx sew, allura il-kumpaniji tagħna, negozji tagħna ma jistgħux ikollhom negozju transkonfinali. U għal daqstant irridu inkomplu nikontribwixxu għal rikupru ekonomiku sabiex niftħu is-suq għal negozji tagħna u negozji tagħna irridu ikunu ċerti illi il-ġustizja hija waħda li huma jistgħu jiddependu fuq ġifieri li meta jkollhom bżonn deċiżjoni din tittieħed u joħduha u sabiex anke l-investituri jkunu jistgħu jkunu ċerti u jkollhom ċertezza legali. X'hemm bżonn sabiex nindirezzaw dawn l-sfidi biex biex inweġbuhom. Żgur illi mux namlu dak li għamilt dawn l-erba snin u nofs li għaddew, għax dan kien xejn jena. Kelli eh, nfassal l-liġijiet, issa għanna liġijiet irridu nikkonsolidawhom, irridu nikkodifikawhom u nikkomplementawhom l-ewwel net il-konsolidazzjoni. L-esperjenza ta'kom fl-istat membri ta'kom intom tafu illi tfassal liġi u li timplementa liġi fil-prattika mod reali għax eh, hemm differenza bejn dawn iż-żewġ affarijiet u allura biex intejbu l-effettività ta' dak li għandna irridu mhux biss illi l ġijiet ikunu adottati u trasposti imma jridu jkunu implementati bil-mod il-ġust nużaw teknoloġija tal-informazzjoni aħjar fil-irati u anka proċedimenti barra mill-irati li kunem mekanizmi ta' rimedji inqas kooperazzjoni kooperazzjonali, operazzjonali bejn l-amministrazzjoni u l-ġuristi u professjonisti legali. U it-taħriġ huwa importanti immens ukoll. Hija xi ħaġa wkoll li l-ewwel ħaġa li jiena ħsibt fiha u dinja marbuta mal-fiduċja. Inti titkun taf x'qed jagħmel il-ġar tiegħek u minnu il-ġar tiegħek l-imħalfin irdu jkunu jafu lil xulxin daqskem irdu jkun jafu dwar is-sistemi differenti. U 35% tal-programm finanzjarju tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea ser ikun iddedikat għat taħriġ tal-taħriġ eh, ġudizzjarju. Kien hemm żieda qawwija f'dan it-tip ta' taħriġ minn tliet snin ilu. U din xaġa tajba ma mhix biżejjed qatt anzi jridu ninsistu iktar jina naħseb 50% tal-imħalfin u tal preskoturi jirċivu taħriġ. Maħna għanna bżon 100% fl-axar mill-axar li jirċivu taħriġ u għal-daqstant għatanna l lok fejn nigbru għawnek. U importanti li professjonisti tagħna ikunu jafu il-liġi tal-ġirin tagħhom ikun jafu l-liġi Ewropea u għanka il-professjonisti li qed jaħdmu fil-pajjiżi l-oħra. Issa, it-tieni punt, il-kodifikazzjoni. Irridu nesploraw il-bżonn tal-kodifikazzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-Europja eżistenti dan il-qasam u anka il-kazistika tal-qorti tal-ġustizzja meta ikonna biċċiet li ammolaw u biex wieħed jifhimhom u jara l-istampa seħar tkun ġenju li għandna bżonn stampa waħda għandek il-liġi nazzjonali, liġi Ewropea u id-deċiżjonijiet tal-rati. Sabiex ikollok appunto din l-istampa ċara u kuntest. Il-ġustizzja, fil-fatt il-qasam tal-ġustizzja huwa wieħed dinamiku. Għal daqsan trid ikun hemm inizjattivi komplementari wkoll li komplementaw odot eżistenti jina ma nistax ngħid dawn x'inhuma. Iż-żmien jista' jurina l-ġustizzja qatt kabbir pereżempju ġietni f'moħħi minħabba l-kriżi u jiena fimt illi jridu nużaw il-ġustizzja sabiex nippermettu l-kumpaniji u negozji tagħna biex eh, jaħdmu b'mod transkonfinali. Tajjeb, issa kull darba li nżidu xi ħaġa rridu nanalizzaw jekk hemmx il-bżon u jekk hemmx valur miżjud għal inizjattivi ta' dawn it-tip u dejjem irdu nżommu f'maħna wkoll xi ħaġa li jena provajt nagħmilha, ma nafx hekk ta' suċċess jew le. Il-varjetà ta' sistemi legali tal-istati membri u tradizzjonijiet nżommu f'maħna, għax aħna rridux normalizzaw, aħna rridu nżommu tradizzjonijiet kif huma u għalhekk li aħna rridu norbtu sistemi illi huma differenti Niftakar kemm kienet uġeħta ras fil-qasam tas suċċessjonijiet per eżempju biex nsibu qmil anka għal-notara għalix kien hemm ħafna sistemi differenti biex huma jistaw jistgħu jaħdmu flimkien biex jiffaċilitaw il-ħajja taċ-ċittadini. Ġifiri huma affarijiet bħal dawn li ser ikonna naħdmu fuqhom fil-futur. Jina nħares bil-qudiem riżoluzzjoni li l-Parlament Ewropew ser jadotta fil-ġemat illi ġejjin bil-kontribut ta'kom u anka dibattitu tajjeb fuq il-politika tal-ġustizzja li tinvolvi il-parlamenti nazzjonali. Grazzi, Komissarju Reding, tal-prezentazzjoni tijak tal-prioritajiet għall-izvilupp ta' dak li ser ikun is-suċċessur tal-programm ta' Stokholma b'mod sinifikanti fuq il-taħriġ u l-kooperazzjoni ġudizzjarja li tirrikjedi li aħna nkunu lesti eh, għal nħejju ruħna l-arfin ta' sistemi legali differenti li jaħdmu flimkien fil-proċess Ewropew. Tkellmu wkoll fuq il-lingwi barranin, tekniċi differenti, inizjattivi u illi ikun hemm it-tweġibiet ukoll fil-ħarsien ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini illi ċittadini li jgħixu fuq stati, stati membri li mumiex appuntu tagħhom. Ġifieri naħseb hawnhekk għandna bażi għad-diskussjoni għaw xi membri li jixtiequ jipparteċipaw Għaw xaħtiħor li forsi jishtiq jitkellem, jew jistaqsi xaħġa jew għandu xaħġa xijaj, tik jġobkom għallu idejkom jew inkalla ximot eh, uruna eh, għalina unnek jew l-laxer jew inkalla segretarjat. Nibdew is-sur van der Steyer. ma sepli ek jina t-ismu, jgħid il-President, membru tal-Parlament għalandis, grazie tassew, President, Kommissarju, jina kontent ħafna bil-kommenti tiegħek rigward ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan il-qasam tal-ġustizzja u uh, l-interess tiegħek ukoll forsi tiftakar id-diskussjoni li kellna f'Amsterdam fuq dan is-suġġett fejn inti spjegajt li il wal tal-Parlamenti Nazzjonali li anka fil-konfront tal-uffiċċju tal-Preskutur Pubbliku Ewropew mhix xi ħaġa li inti xtaqt tinnegozja fuq mal parlamenti Nazzjonali ura tista' jekk joġbok għalina l unnek hawnhekk tispjega kif tarah importanti ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali u għal daqstant xinu xinu għal pożizzjoni tal-Parlament fil-kuntest ta' proposti bħal dawn għaliex hemm differenza bejn dak illi isseħ u dak illi għadek kif qed inti għalmenu mill-perspettiva tiegħi. Grazzi Sur President. Naddu issa għas-Senjura Gans, Parlament Ewropew. Thank you very much. Uh, Grazzi tassew. Jena naħseb illi għanna rridu minnaħan ħarsu fil-passat u minnaħan l-oħra nitkellmu fil il-futur, eh, nitkellem punto di vista tal-Parlament Ewropew. Waħda mill-kwistjonijiet l-iktar li diskutejna u għad dan il-mandat jenet id demokratija fl-Ewropa u kif nistaw inħarsu id-demokrazija u l-istat ta' dritt fil-istati membri. U kien hemm ukoll id-dilemma ta' Copenhagen u għalhekk kiena naħseb li huwa importanti ħafna illi kellna din il-komunikazzjoni tal-Komissjoni u xtaqt ngħid mod partikolari inti semmejt tliet rapporti tal-mandat. Wieħed minnhom li kien tiegħi wkoll U dawn kienu tlet rapporti li għedin jizvilupaw l-istess konċetti kif ser nimsu il-qoddim. Iġviri li rridu namlu xaħġa fil-rigward ta' din id-dilemma ta' Copenhagen xaħġa li ma konniex qed nistennewa. Xaħġa interessanti wkoll ir-rapport tiegħi ġie adottat fil-kumitat qabel il-kommissju, qabel ħarġet il-komunikazzjoni, imma l-adozzjoni fil-plenarja ġirat wara il-komunikazzjoni, ġifiri sa kienet kontribut għal komunikazzjoni u kienet ukoll messaġġ forsi. Kien hemm maġġoranza kbira li appoġġaw ir-rapport fis-sessjoni tal-plenarja. Aħna il ajna il-komunikazzjoni fis-sens illi aħna Jentom għed tiżviluppaw mekanizmu ta' kriżi fil-qafas ta' trattat riċenti però aħna xorta għanna stennijiet oħrajn li aħna appoġġajna fil-plenarja. Pożizzjoni tal-Parlament kienet illi apparti il-kriżi u l-mekanizmu tal-kriżi għandu jkun hemm evalwazzjoni regolari li tista' tifforma il-bażi ta' situazzjonijiet internazzjonali, ta' krizi. U din xi ħaġa li ma rajna xejn. Ma smajna xejn dwarha din l-evalwazzjoni li għandha tkun fuq bażi regolari fil kwistjoni oħra li nħoss li mhix solvuta. Tajjeb li kunu nafu iktar dwar il-forsi tibdil neċessarju ta' trattat tal-futur jekk irridu mekanizmi effettivi f'dan il-qasam. U semmiet bosta dravi sa nitkellmu fuq li kunem il-ksur ta' demokratija u ta' dritt tal-istat. u għal-daqsan dak li aħna nixtiequ naraw u l-adozzjoni ta' dan ir-rapport xi ħaġa li enfatizzata din il-ħagġa ħna nixtiequ naraw ukoll da żviluppi bħal dawn fil-futur. Evalwazzjoni regolari u xi ta' pjan għal tibdil fit-trattat. Grazie. Mrs. Gons, now we move to Mrs. Afrodita Stapoli. Si, il-signura Afrodita Stapoli għal Parlament Greek. Signora Komissarju, Inti taħseb li huwa kompatibli mal-prassi tajba u ma laki li Parlament Nazzjonali bħal Parlament Grek li jaddotta leġislazzjoni u eh, maħħa jemes uh, emendi irrilevanti u dawn l-emendi ikunu uh, jiddeċidu fuq il-kwistjonijiet uh, ta' boards eżekuttivi u eh, boards simili u dan jaħlisom minn kull għat responsabilta għal kull għat responsabli li kunu għamlu wet u waqt il-mandat tagħhom. Dwar il-taħriċ ġudizzjarju jiena pjuttost kurjuż dwar il-kontenut u t tininet kif nistaw inkejlu l-effettività tiegħu. Beħsibkom eh, illi kejlu il- eh, permessa xi eżami jew xi ħaġek il-kontenut ikun preskrittiv jew inkella perswasiv fir-rigward per eżempju ta' seta il u presidenti taħt il-sistema tal-common law u jkun preskrittivi dwar fir-rigward tal-approċċi għall-interpretazzjoni tal-leġislazzjoni jew inkella sempliċement ikun informattiv u jiddeskrivi is-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea u s-sistemi ġudizzjarji ta' stati membri oħrajn. Grazzi. ċaħtiħor li jishtiq jikkommenta unek għabel ma Iva, Iva, membru ieħor tal-Parlament, is-Sur Berlinguer, unbat is-Sur Albrecht, Sur Berlinguer. Grazzi, President. Jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tal-kollegi fuq aspett li aħna iddiskutejnieh fil-laqat konġunti tal-Libe, Juri u Afku. U eh, dil-kwissjoni tirrigwarda partikolarment mhux tant il- produzzjoni ta' standards ġodda li kienu numerużi u jivanki tul dawn is-snin minn minn meta imbeda il-programm ta' Stokkolma, imma fir-rigward tal-implementazzjoni, fir-rigward tal-fatt illi dawn l-standards um kemm jilħqu l-ċittadini u jisiru liġi illi hija ħajja. Għalix minn dak illi nisimaw waħna u mill-li naraw mill-scoreboard illi eh, bdiet il-kommissjoni għalix propju kienet imħazba fuq dan l-aspet, et Turina l-informazzjoni għadha mhix bizzejiet u mhix kompluta, però naraw illi n-numru tal-effetti prattiċi ta' ċittadini għad ċittadini eh, tista' toddom fuq il-iswaba tajit waħda jew ta' zewċidejn bħala punti perċentwali u l-Unjoni Ewropea ħarġeb korpus ta' standards eh, kbir ħafna, rik ħafna u li jiġi adattat minn żmien għal żmien għal bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej. Imma il-ċittadini Ewropej ma gawdewx biżejjed minn dawn il-vantaġġi, ma gawdewx biżejjed. U issa l-Parlament irrid joħroġ dejjem bregoli ġodda imma l-Unjoni u t-tret istituzzjonijiet tagħha iridu jinġabru jaqdu flimkien biex jagħtu peace anki biex jiżguraw li r-riżultati miksuba jilħu l-ċittadini sabiex imbagħad il-ċittadini kollhom aċċess għal ġustizzja. U r rwol importanti jgħat mux biss fuq eh, l-imħalfin u l-avokati u l-ġudikatura ma dawk li propju jaħdmu f'dan il-qasam għaliex iċ-ċittadin biex ikollu eh, eh, jikseb id-drittijiet tiegħu l-ewwel jgħaddi permezz għall-konsulent eh, professjonali u mbagħad l-awtorità ġurisdizzjonali. Għalhekk aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-judicial training, jiġifieri biex ikun hemm taħriġ tal-maġistrati, avukati u l-ġudikatura kollha rridu naraw kif xinu ma l-metodoloġiji li permezz tagħhom il-proċedura, il-proċess, il-mod kif jitħadmu il-mekkanizmi definiti fil-liġijiet, direttivi u regolamenti jistaw jiġu eh, ikunu rilevanti bizzejiet. U da din, fuq dal-punt jina xtaqt nġbet l-attenzjoni ta'kom. Grazzi. Sir Albrecht. Grazzi ħafna, President. L-ewwel tlet punti. Jina nistaqsi għal ħames snin li ġijin biex ikonna dan l-ispazju komuni ta' sigurtà ġustizzja u libertà fil-Unjoni Ewropea. Forsi għannaw kon nitkellmaw nek fuq dan il-programma li xina naħseb illi għandhom ikunu l-membri tal-Parlament illi iffasslu il-modell għal dan ħames snin li ġejjin biex noħolqu eh, ġustizzja ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Tantem dossiers leġislattivi tantem passi konkreti illi għandhom ikunu il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew illi jiddeċidu fiex se konsisti dal-programm u fuq il-ħtiġijiet li l komissjoni toħroġ miżuri u proposti għal miżuri fi rigward ta' roadmap għal-ħolqien ta' standards minimi fi proċeduri kriminali, il-proposta dwar l-assistenza legali, eh, fuq l-arrest qabel ismiħ fil-qorti, u standards minimi f'dan ir-rigward, eh, imma qabel dan jiena għandi l-impressjoni li l-Kunsill Ewropew irrid tifassal programm ieħor ta' ħames snin mingħajr ma jagħti il-possibilità li l-membri parlamentari ifasslu il- il model tiegħu dan ġifri la il-Parlamenti Nazzjonali mhux se jkunu involuti u anqas il-Parlament Ewropew mhux se jkollu eh, l-opportunità li semma leħnu. Issa ġejjin l-elezzjonijiet u l-Kunsill Ewropew li segwi mbagħad f'Ġunju illi se jieħu xi deċiżjonijiet forsi diġà dak iż-żmien deċiżjonijiet importanti forsi inti Sinjura Kummissarju tista' eh, tajdinna xi ħaġa dwar dan l-iżvilupp. Umbat dwar ir-roadmap Jiena jidir li illi mbżon illi jibdew il-diskussjonijiet fuq miżuri ulterjuri, għalek jiena nishti illi nkun naf eżattament kif se noħorġu b'miżuri eh, ġodda biex eh, għalix il-ħolqin ta' standards minimi huwa essenzjali għal dan l-ispazju komuni U kifat dal-ħodu diġa, per eżempju, direttiva dwar protezzjoni ta' data li se nitkellmu dwarha aktar tard, dan din ukoll hija element essenzjali biex noħolqu dawn l-standards minimi Umbat l-aħħar punt, aħna mhux biss qegħdin nfasslu l-parametri għal protezzjoni tad-data, imma qegħdin ukoll neħdu azzjoni biex niffaċċaw l-sfidi illi għandna ta' sorveljanza tal-massa fl-Ewropa hemm eh, kwistjoni hemm msejħa mm, safe harbor uh, fuq il-mejda u jina interessat ħafna nisma ir-reazzjonijiet eh, tijak għal dak li tlabna fil-plenarja biex dan l-ftajim ta' safe harbor jiġi sospis. Thank you. Now, back to the podium if no other... Issa l-ura fuq il-podium jekk mawħat iktar illi jishtiq jikkommenta minn qed nara ebda the tixxejjer jew eh, mela l-ura nagħti il-mikrofonu l-ura l-Viċi President Redding ħalli twieġeb. Jekk tippermetti li uh, President jiena se nieħu mistoqsija tas-Sur Berlinguer għaliex irid imur jivvota f'kumitat ieħor. Mera, Sur Berlingwer, inti uh, sħaqt u nirringrazzjak u kolla tijak u għallajnuna illi dejjem tajtni. Iva, jiena naqbel miegħek illi m'għandniex bżonn ta' regoli ġodda ma rridu nimplementaw ir-regoli li diġà għandna. Naħseb illi dini dan huwa element illi jiena inkludejt fil-komunikazzjoni tiegħi jiena ma rridx uh, siġra tal-miliet biex najdu lajek, Iva, naf li minn fil konsil irrit sistema bħal din ta' eh, eh, siġra tal-miliet, aħna għanna bżon effiċjenza mux lista ta' xewqat u l-effiċjenza jistaw jikontribuxxu għalja l-istati membri. Għaliex xekina nħares per eżempju lejn il-liġi kriminali, kollox huwa eh, jinsab fil-direttivi, ma direttivi irridu jkunu implementati fis-sistemi nazzjonali u dawk huma intom il-Parlamenti Nazzjonali li tridu tiddeċiedu kif din id-direx forma sa tieħu din id-direttiva u il-liġi nazzjonali trid tiġi mbagħad implementata fir-realtà. Jiġifieri għadna il-bot ferm mill-situazzjoni fejn da kollu li jitiġeċis fuq livell Ewropew jilħaq iċ-ċittadini għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna xaqet nagħmlu, aħna qegħdin u riformi b'tali mod li iċ-ċittadini eh, ikollom drittijiet minimi ikunu fejn ikunu fl-Ewropa. Wieħed jista' iżid magħhom dawk id-drittijiet minimi imma almenu jkun hemm standard minimu kullimkien. Imma da importanti li jiġu implementati f'termini reali u ċ-ċittadini jridu jkunu informati li għandhom dawn id-drittijiet. U waħda mir-raġunijiet għalfejn jew sabiex aħna eh, nqajmu kuxjenza anki fost il-gvernijiet, eh, għamilna eh, il-scoreboard tal-ġustizja li fassalta jien fil-kuntest ta' semestru Ewropew Zgur intom irċevejtuh dan jekk le eh, hemm kopji disponibbli u hemmhekk tistgħu taraw eh, fejn qegħdin l-istati membri minnu dak li batuna l-informazzjoni fir-rigward tal-aċċess għall ġustizzja kemm hemm eh, backlogs fl-indipendenza tal-ġudikatura elementi illi huma assolutament meħtieġa sabiex imbagħad nirbħu il-fiduċja taċ-ċittadini imma Eh, dan, dan l-scoreboard ma sax fuq il-liġi kriminali imma fil-loqsma eh, ċivili, amministrativi eh, u anki biex naraw kemmem fiduċa minnaħat tal-investituri. Jiġifieri aħna rridu naraw illi ikun hemm implementazzjoni u li se jkun hemm iva rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, turi tas-semestru Ewropew, Eh, is-sena li għaddit kien hemm tnax il stat membru li rċevew dawn ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż għaliex aħna rajna ċar daqs il-kristall illi fil- fil-izvilup tal-liġi ċivili hemm rabta mill-qrib bejn l-investiment li jsir jew li ma jsirx u bejn is-sistemi tal-liġi ċivili jekk jaħdmux jew le. Ir-rabta ja qawwija u mbagħad l-aċċess għall qorti huwa marbut ma' dan imma uh, eh, eh, memx għalfejn għall affarijiet żgħar ikun hemm orti kull darba kull każ jitressaq il-qorti jista' jkun hemm soluzzjoni barra mill-qorti għalhekk aħna dejjem pronaw il-medjazzjoni għaliex aħna rridu illi eh, dawk l-affarijiet illi memx għalfejn jitressqu l-qorti neħilsu minnhom sabiex il-qrati jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq eh, il-fatturi iktar importanti fuq ix-xogħol iktar serju. L-affarijiet l-oħrajn jistgħu jsiru permezz tal-medjazzjoni. Għalhekk hija responsabilità tagħkom ukoll bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali li din is-sistema ta' medjazzjoni mhux biss tkun teżisti fil-liġi imma illi l-avukati jiftakru fija, l-imħalfin jiftakru fija, u ċittadini jiftakru fija, li jkollhom fiduċa fija. Is-Sur Berlingwer dejjem saħaq ħafna fuq il-taħriġ, il-formazzjoni tal-imħalfin. U għonek jiena irrit eh, naqsam ma'kom statistika, mux statistika tijaj, huwa il-network tal taħriġ ġudizzjarju Ewropej araw kif il-numru ta' persuni li qed jirċievu taħriġ żdied. Intom xarfej taraw id-dettalji, ma qed taraw kif żdiedu eh, żdied in-numru ta' persuni, ġifieri xi ħaġa nbidlet din il-kuxjenza il dan il-rikonoxximent illi dan it-taħriġ huwa bżonjus wasal għand illi qegħdin joffru dan it-taħriġ u mijiex il-Kommissjoni Sur Bronz li tagħmel it-taħriġ huma l-ispeċjalisti l-esperti li joffru it-taħriġ. Dan huwa in-netwerk ta' Ewropew għal taħriġ ġudizzjarju. E, ma kultant imħalfin li jagħmlu dan u jagħmlu dan fiħdan id-diversità tas sistemi tagħna hemm il-common law, liġi kontinentali u fil-liġi kontinentali hemm bosta sistemi differenti u l-imħalfin iridu jkunu jafuhom dawn x'sistema jużaw fil-pajjiż e, ġar. Eh, Unbat ebżon li kunu jafu u koll dwar il-liġi Ewropea għalix il-rati nazjonali u maqrati Ewropej illum. Imħalfin nazjonali huma imħalfin Ewropej għalix huma iridu jiġġudikaw għabbażi tal-liġi Ewropea. U għalhekk huwa essenzjali illi huma ikunu jafu fuq li ma bażi iridu jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. Issa lura għall-ewwel mistoqsija kienet mistoqsija doppja, waħda marbuta mal-oħra. Jena eh, tkellimt mal-membru onorevoli f'Amsterdam, eh, ma qbilniex fuq il-mod kif aħna naraw l-uffiċju tal-prosekutur pubbliku Ewropew u l-ilmenti dwar is-sussidjarjetà illi inħarġu mill-parlamenti nazzjonali jew xi minnom minnhom u għalek jiena irrit namel xifti affarijiet ċari l ewwel net il-protokoll 2 ta' trattat ma fiħx metodi automatiċi illi wieħed jirtira jew jirranġa proposta f'każ illi jkun hemm il-ment dwar is-sussidjarjetà. Hija il-Kummissjoni li trid tiddeċiedi dwar dan imma qabel ma tista' tiddeċiedi l-Kummissjoni trid tagħmel analiżi id-dettaljata u tagħmel reviżjoni fid-dettall ta' dak li qed jgħidu l-Parlamenti Nazzjonali. Aħna għamilniha din ir-reviżjoni dettaljata, kellna ħafna laqa tal-kulleġġ tal-kummissarji biex neżaminaw dil-kwistjoni analizzajna l-opinjonijiet raġunati kollha li batulna l-Parlamenti Nazzjonali u wara skrutinju attent tal- pożizzjonijiet differenti ferm tal-parlamenti nazzjonali, il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni. U ta' temmek l-opinjoni tagħha u l-femiet tagħha. Ma nafx jekk il-parlamenti kollha irċevewx din litra, kienem dawk li kitbu għaliex kienem xoħut illi il-mentaw fuq il-level ta' sussidjarjetà, oħrajn li qalu illi huwa proġett eh, meraviljus u oħrajn illi ma eh, mal-mentawx fuq il-level ta' sussidjarjetà imma kellhom xi kummenti x'jagħmlu fuq l-istruttura li qed tiġi proposta mill-Kummissjoni Ewropea analizzajna dan kollu u batna tweġibiet individwali lil kull parlament nazzjonali, inklużi dawk il-parlamenti minn stati membri li esprimew jew urew il-xewqa li ma jihdux parti f'din is-sistema l-ġdida. L-uffiċċju eh, tal-prosekutur pubbliku Ewropew hija struttura sui generis. Għaliex? Għaliex hija l-unika waħda illi hija maħsuba propju fit-trattat. L-artiklu 86 ta' trattat trattat li ġie ratifikat mill-parlamenti nazzjonali kollha għalix inkella ma jistax jissejjaħ trattat, il-Parlamenti Nazzjonali kollha irratifikaw l-artiklu 86 li jipprovdi il-ħolqin tal-uffiċċju tal-prosekutur eh, uh, pubbliku. Il-Parlament Ewropew eh, irrit dan l-uffiċċju uh, U anki il-Konsill Ewropew irrit dan l-uffiċċju. Issa se ngħaddu għat-tieni fażi li tkun tikkonsisti fil-fatt li dawk l-istati membri li ddeċidew li jridu li kollom dan l-uffiċċju tal prosekutur pubbliku jridu joqogħdu bil-qeda u jfasslu it-test il-ġdid. il il ġdid huma għandhom ir responsabilta li faslu t-test il-ġdid fi proċess ta' kooperazzjoni msaħħa u huma jridu iqisu dak il qalu il-Parlamenti Nazzjonali tagħhom fuq dan is-suġġett. Mbagħad aħna wkoll nistgħu nagħtu daqatit il dawk l-istati membri billi nindikaw il-kummenti differenti fuq l-istruttura ta' dan l-PPO li irrit jitwaqqaf u għallek l-opinjoni tal-parlamenti nazjonali setit is fil-fazijiet limis ta' dawn il-proċeduri. U dan iġibni għal mistoqsija iktar ġenerali tal-parlamenti nazjonali. Il-parlament tijaj pala kummissarju Ewropew huwa il-parlament Ewropew. Il-gvern ta'kom huwa dak illi huwa responsabli u dimkom u il-mistoqsijiet ta'kom u l-kontrolli ta'kom, x'jagħmel il-gvern ta'kom, x'jagħmel il-ministru ta'kom meta jattendi il-laqat tal-Kunsill eh, tal-Konsil Ministerjali, daka intom tridu tarawx qed jagħmlu l-gvernijiet meta jiltaqgħu madwar mejda flimkien ma' rappreżentanti tal-gvernijiet oħrajn biex jieħdu d-deċiżjonijiet, dik hija ħaġa ċarissima intom hawnhekk għandhom rwol kruċjali xtaqdu rwol li tikkontrollaw, tivverifikaw x'qegħdin jagħmlu l-gvernijiet tagħkom. Għalhekk jiena nittama illi tistaqsu l-gvernijiet tagħkom dwar daw l-affarijiet nittama li kolkom dibattiti mal-gvernijiet tagħkom qabel ma jaqblu jew ma jaqblux fuq xi ħaġa u nittama li intom informati sew dwar dak li jajdu il-ministri ta'kom uh, eh, fil-kmamar malu in meta jieġu Brussel. Nista najdilkom illi jiena regolarment immur il-Parlament Ewropew biex nispiega l membri tal-Parlament Ewropew dak li qed nagħmel jien meta nkun qed niddiskuti mal-gvernijiet tagħkom. Hawnhekk il-kontroll jaħdem tassew b'mod effiċjenti. Umbat dwar xsejkun il-ġejjeni tal- deċiżjonijiet fil-qasam tal-ġustizja snin li ġejjin. With your governments. L-affarijiet t-diskutuħom ma mal-gvernijiet tagħkom. Em, diskutaw dawn kollu eh, li jiġu fil-Konsilli fil Ewropej u jimprovizzaw, bil-Franċiż ngħidu improvizzazzjon glorjeuse. Ġifiri, il-parlamenti nazzjonali iridu jaħdmu bisħieħ mal-Parlament Ewropew u jeżerċitaw ukoll il-kontroll li għandhom demokratiku biex eh, mal-gvernijiet tagħhom. Issa, Sinjura Ganes, il- mela, eh, fuq il-kriterji ta' Kopenhagen u l-istat ta' dritt. Iva, din hija kwistjoni li issa inna dejjin bid-dibattitu fuqha Normalment, mela, l-ewwel nett, aħna qatt ma konna naħsbu li se jkun hemm bżonn dibattitu bħal dan għax konna nemnu li meta mm, pajjiż jissieħeb mal-Unjoni Ewropea rispett konformità ma, ma stat ta' dritt kienet tkun ħaġa awtomatika, imma mill-esperjenza tal-aħħar snin rajna li dan mhux dejjem minnu. Issa xejn it-trattat it-trattat jistipula fl-artiklu 7 bomba atomika li jekk kun hemm stat membru li, li ma jirrispettax l-istat ta' dritt b'proċedura komplikatissima dan ovvjament jittieħdulu d-drittijiet tal-vot forsi l-għajnuna finanzjarja hemm ħafna affarijiet imma m'hemm xejn memx triq tan-nofs jekk ikun hemm eh, ksur tar-regoli. Aħna ma ridux biss nikkastigaw rridu nsibu kaptu tal-problema. Għax il-kastigi mhux dejjem jgħinu għax il-problema tibqa' magħna billi nikkastigaw. Għalhekk din kienet ir-raġuni għaliex wara li verament għamilna analiżi tal-kwistjoni dawk li huma interessati fil-liġijiet Ewropej, nista' nissuġġerilkom li hemm deċiżjoni tal-1986 tal-Qorti Ewropea fil-kas l'Eveh. L-enfasi issir fuq il-stat ta' dritt kemm l istati membri Eh, l-istituzzjoniet ma jkunux marru li lin ċertezza legali, l-arbitraċ tal-setat eżekutivi, il-fat li kunem revizjoni ġudizzjarja u anki l-ugwaljanzja u dim liġi. Ġifiri, il-qorti tal-ġustizja kollox stipulat Meta imbdow il-problemi f'xi stati membri, u se noqgħod nippunta e, subajja e, eh, nejt minn huma dawn l-istati, għax intom tafuhom wara kollox, kienem żewġ affarijiet li saru fl-2012 grupp ta' 11 il-Ministri tal-Affarijiet Barranin, eh, Mexija Mr. Vestavela, ħarġu banalizi dwar l-istruttura tal-ġejjini tal-Ewropa kif kienu qed jimmaġinawa u tkellmu ħafna fuq il mekanizmu tal-istat ta' dritt. Il-President Barroso fl-2012 eh, meta tkellem fl-State of the Union fil-Parlament Ewropew, kien tkellem fuq dan il-punt u jiena ukoll kont aċċennajt għal dan bat fl-2013 kien hemm ittra ta' erba' ministri tal-affarijiet barranin li talbu għal dan il-President tal-Kummissjoni umbat kien tkellem u għal eh, bil-proċedura l-istess ġifiri fil-diskors tal-State of the Union u il-kolleġ Ovvjament, diġa il-taqadar pnej fuq dan il-sujġet. Sinjura Gunz, kienem anki dak li għal il-parlament biex nimxu lejn riżultat wara li wieħed iżlan l-affarijiet kollha. B'ħafna attenzjoni wara wieħed jara x'kienu l-karti fuq il-mejda u wara li flejna il-trattat tal-Unjoni Ewropea ġifri il-Kummissjoni għal-Gwardjan ta' Trattat ma tistax tmur li lin minnu dejjem tittamel affarijiet kont il-trattat. Il-Kummissjoni bekk ħarġet deċiżjoni għax Dan huwa il-mod ta' kif se taġix il-Kummissjoni jekk ikun hemm każ jew ieħor fil-każ li. U hemm ċertu prinċipji bid-din id-deċiżjoni l-ewwel net. Nibqaw fil-loġika tal-artiklu numru 7 tat-trattat. Imma qabel wieħed jasal għall-effett tal-artiklu 7 inti qed tipprova ssib il-kaptu tal-problema. Problema li ma tistax ssib soluzzjoni fuq il-livell nazzjonali għax l-istituzzjonijiet nazzjonali mhumiex qegħdin jiffunzjonaw b'mod li jistgħu jsibu l-kaptu tal-problema. Għax normalment umma l-Parlamenti Nazjonali jridu jisibu soluzzjoni, il-ġudikatura tal-pajjiż jridu jisibu problema. Jekk dan ma jkunx iktar possibbli, il-problema ssir waħda sistemika u hemmhekk titħol eh, l-Unjoni Ewropea. U rridu nużaw il-proċeduri tal ehm, pliġ qabbel l-artiklu numru 7 ġifri dialogu mal-istat membru li kunem eh, evalwazzjoni dettaljata ħafna ta' situazzjoni ehm, trattament ugwali tal-istati membri kollha ġifiri irrit iqis 28 stat membru mbagħad dak li jrid isir il-proposti li jisiru li l-istat membru biex il-problema tkun eh, wieħed li jista' jsibilha soluzzjoni u rekomandazzjonijiet u wara ikunem hemm il-segwitu l-follow-up. U jekk dan kollu ma jaħdimx, dan matul dan il-proċedura, il il-Kunsill Ewropew ġifir il-Ministri tagħkom flimkien mal-Parlament Ewropew jiġu informati u jekk ma sistema ma taħdimx il-Kommissjoni Ewropea tkun tiġi informata biex tibda il-proċedura skont l-artiklu 7. naddi għal Greċja. Il-liġijiet li għaddu fil-Greċja li jekk fimtek sow jaraw li jgħalqu għajnejn itaffu l-problemi ta' jew il-fat li ċertu nies ma jkunux irrispettaw il-liġijiet. Jiena nista' ngħidlek li ma tantx mitħla ta' sitwazzjoni kif inti għettinna. Issa il-mistoqsija ta' Sur Albrecht l-ewwel mistoqsija tiegħu kienet fuq il-kunsill u anki s-siġar tal-miliet u diġa rispondejt għalek, meta rispondejta sur Berlinguer, aħna għanna bżon inkomplu bil il-drittijiet ta' proċedura u l-min il nikkonsidraw xinu minimu fihom daw. Jekk l-iktar ħaġa importanti għan-nies hija l-fiduċja sabiex ukoll tkun tista' taħdem sew is-sistema Ewropea jrid ikollok regoli minimi salvagwardi minimi għal dawk in-nies li ċesqu l-qorti. E, per eżempju, xaħat bħali, xaħat mill-Lussemburgu jew mill-Polonja, e, il-pulizija iżommuni, ma nafx xamilt, ekk għamil ċaġa ħażina, u għall-inqas jena irridu jispjegaw li bil-lingwa tiegħi, mhux bil-Luxemburgish għax eh, jien nitkellem din il-lingwa, imma bil-Ġermaniż jew bil-Franċiż bil-lingwa li jina nifhem. Irrid ikolli aċċess għal avukat, irrid niġi trattata b'tali mod u għamilna għaddejna ħafna liġijiet għatem xiftit minnom li għadhom ma ġewx adottati. Ġifiri, il-fat li wieħed qabel jinstabħati huwa innoċenti l-assistenza jew la jnuna legali u ndur lejkom u drittijiet ta' tfal. Jiena naħseb kullħat jista' jaqbel fuq dawn il-persuni li jkunu suspettati li huma vulnerabbli. U jiena nixtieq li din id-direttiva tiġi negozjata mill-Kunsill u l-Parlament mill-aktar fis biex naraw umbat kif se nikkodifikawhom u jisiru regoli ta' implementazzjoni. Meta jiena kont qed naħdem fuq il-nies li ġew arrestati li jiġu arrestati fil vizavi il-rati kriminali, kienem xaħġa nieqsa. Nieqsa kullimkien fis-sistemi tagħna u dan kien kif wieħed jitratta mal-vitmi il-vitmi jibqaw e, isofru mħabba xaġa negativi u daw għat ma jidru, għat ma narawom u għalek għall-ewwel darba ħna bilna, aħna, nejt aħna, għax il-Komissjoni propona, il-Kunsilu l-Parlament kienu qablu u għal-ewwel darba għanna direttiva fuq il-pozizjoni tal-vitmi meta dawn jidru fil-qrati kriminali hija Importantissimo dan il-kunċett biex jiġi implementat ukoll f'pajjiżkom b'mod sistematiku, b'mod qawwi. Għalhekk jiena nagħmel appellilkom biex taraw li dan istrument jaddi. U sur Albex ukoll semma il-protezzjoni tad-data. Hija ħasra li sissa l-appell tal-Parlament Ewropew li vota b'mod eh, qawwi għal regoli ta' protezzjoni ta' data imma kienem appell li appelli li ġew mill-Parlamenti Nazzjonali wkoll għal fatt li fil-Kunsil tal-Ministri dan is-suġġett għadu qed jiġi imkaxkar u għadu ma sarx liġi Dan huwa dovut għal nuqqas ta' fiduċja ta' ċittadini tagħna, pereżempju biżavi l-internet. U jiena nixtieqkom li tinsistu tinsistu mal-ministri, mal-gvernijiet tagħkom sabiex iħaffu il-pastom kollox sar minna ħatana, kollox analizzajna minn fuq sisfel huma biss id-deċiżjonijiet li għadhom pendenti. Il-Parlament Ewropew ukoll lesta xogħlu. Cross party, ġifiri ma għadx ifetta fid-dettalji kollha, imma dejjem ra li l-interess ta' ċittadini kien l-ewwel qabel kollox. Sur Albert, meta nitkellmu fuq il-Safe Harbor, għax Eh, aħna għanna, eh, ovvjament, il-direttiva tal-1995 dwar dawn il-din il-data eh, protection, meta għandek il-kumpanniji li għedin fl-Europa fil-Istati Uniti jistaw jaddu l-informazzjoni l-xuxin. U għamilna regoli li jekk sejħa safe harbor. Jiena dawn. Analizzajtom u ġejta konklużjoni li dan safe harbor mhux xi ħaġa sikura affattu jiena sibt 13 il-punt u għaddejtom lill recorder lill-prosekutur għax inkella l-Kommissjoni ikkolla Eh, tamed dak li saqsija l parlament li li ġifiri li tinsa il-safe harbor u dan ikun ta' detriment mux biss għal-kumpanniji amerikani imma dawk li edin fl-Europa. Għalek, dan huwa l-mod kif taħdem il-Kummissjoni ġifiri ma titħolx u nejdu isma' dan għandu jieqaf nej aħna niproċedu nejdu din il-bicċa xogħol mhix perfetta, irridu nirrevedua, irridu nirristrutturawha, imma jekk ma nsolvux il-problemi, u dan huwa din hija tweġiba li nagħtu l-Parlament Ewropew, nistennew sa sajf jekk il-problemi ma nsibulhomx tarfhom irridu nerġgħu lura l-Parlament Ewropew u ngħidu li l-naħa eh, Amerikana ma solvux il-problemi. Għalhekk għandna ngħaddu għal livell li mista tiħi ta' deċiżjonijiet, imma ejja ntuhom iċ iċċansu jiena verament nittama li se jsolvu l-problemi. Grazzi. Grazzi Sinjura Kommissarju Redding għal mod eh, ta' kif inti irrispondejt fid-dettal u mod interessanti għal mistoqsijiet li smajna. Jiena naħseb li tajjeb issa li ngħaddu għattini parti tal-nofsan arta fil-laxija, ġifiri, aħna se nitkellmu fuq il- iż-żmien ta' wara Stokkolma u bekk ġifiri se nagħmlu dan mal-Sinjura Kommissarju Malstrom li se tuħu post-sa fuq il-podium. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju Redding tal-li kont ma'na. welcome warmly, as usual, our Commissioner Cecilia Malmstrom. Cecilia Malmström hija ovvjament il-persuna responsabbli mill-affarijiet interni fl-Unjoni Ewropea u se tiddiskuti magħna ehm, dan is-suġġest l iżvilupp tal-ġustizzja u sigurtà. Aħna nistidnuha biex tkellimna fuq is-suġġett tal dawn din il-kwarta li ġejja u bat naddu wkoll għal ħin ta' mistoqsijiet għalek daw kolla li jishtiqu jikunu parteċipi f'din diskussjoni lestu jew idejkom jew il-kartelluni ta'kom. Signora Malstrom, għan nisimaw li l-ewwel. Grazzi ħafna, President, eh, onorevoli eh, membri tal-Parlament eh, Ewropa u anki nazzjonali jiena verament eh, satisfatta li qegħda niltaqa' magħkom illum biex diskutu l-isfidi il-ġodda fil-settur tal-ġustizzja sigurtà l-affarijiet interni intom tafu li dan huwa żmien propizju għax l-ġimgħa l-oħra il-Kummissjoni adottat il-komunikat eh, għal eh, Europa, eh, sigurta fl-Europa, eh, dan kien sar wara proċess ta' konsultazzjoni, seminars, konferenzi, laqat fl-ħar ta' settembru, anzi fl-ħar ta' xar li għadda, kena konferenza, intom parteċipajtu membri tal-Parlament Ewropew, tal-Parlament Nazjonali, il-kontributi ta' kom kolla kienu apprezzajnijom ħafna kienem ħafna imsiħba oħra, kienem ftejim ġenerali li iż-żmien ta' katalogi ħoxnin issa għadda hemm bżonn li nikkonċentraw iktar fuq l-isfidi għax il- ġustizzja, settur tal-ġustizzja u tal-affarijiet interni u kollu huwa settur li nbidel ma' trattat ta' Lisbona. Għalek mannix ħafna proposti, mannix katalogu oħxon imma għanna dokument għal-vizjoni strateġika, flessibli u nisperaw li nkunu nistaw nirrispondu għall isfidu l-opportunitajiet. Il-prinċipju għawlini għawnek huwa il-fat li edin aħna nittrattaw, xol tana nittrattaw man-nis. U ma affarijiet importanti għan-nis fl-Europa, għax verament huma l-spettativi tal-Ewropej. Bżon ikunu għalek iktar rib ta' ċittadini Rridu koll nuru li l-Ewropa qed iġġib valur miżjut, jiġifieri tajjeb li nikkooperaw fuq il-kriminalità organizzata u l-immigrazzjoni fuq livell Ewropew għax flimkien naslu iktar u l-Unjoni Ewropea hija ehm, imsejsa fuq is-solidarjetà fuq dawn il-prinċipju valuri li hemm bżonn nesponu Jina naħseb li nistaw nejdu li l-Parlamenti Nazjonali kellhom rwol importanti ħafna, l-Kummissjoni, l-Kunsill ukoll. Tajjeb li nkunu gburin b'dak li ksibna iż-żona eh, ta' Schengen iktar qawwija, qegħdin eh, naraw li kuna sistema tal-azil komuni wara ħafna żmien, issa qegħdin naslu għandna il-kanali tal-migrazzjoni legali u għanna u strumenti aħjar biex niproteġu ċ-ċittadini tagħna għandna ċiklu ta' politika fuq il-kriminalità organizzata li ovvjament tiġi iktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Għandna direttiva ġdida u strateġija ġdida anki dwar il-ġlida kontra trafikar tal-bnedmin, għanna ċentru ta' ċiberkriminalità, għanna network fuq il-kompetenza lokali biex niġildu kontra radikalizzazzjoni u l-estremizmu u kol niproteġu kontra l-abus ta' tfal u specialment l-abus ta' tfal minn fuq l-internet dawn huma ċiftit eżempju issa għad baqa ħafna ma xi jsir sabiex dan kollu ikun implementa eh, implementat mod effettiv li dan jifunzjona u nużaw l-istrumenti kollha li għana fidejna u fuq dan se nifukaw fil-żmien li ġej l-implementazzjoni naddu mill-klima l-fatti u għal-prattika li nużaw ukoll istrumenti kollha b'mod effiċjenti. Issa meta wieħed is il-ġejjieni, peress li issa eh, eh, l-Ewropa qiegħda fl-isfitriq tal-irkupru, tajjeb li naraw li l-politika tal-immigrazzjoni wkoll tista' tikkontribwixxi għal tkabbir u l kompetitivita Il-immigranti jista' jkontribwixxu f'din is-siċċetta bħal li jekk nkunu nistgħu nisfruttaw l potenzjal tagħhom. Għalhekk irridu wkoll eh, nimma naraw li nieħdu l-massimu minn dan u dan namlu billi nidentifikaw setturi ekonomiċi u um, setturi li anki jekk hemm eh, għat oli um, naraw li huma dawk il-setturi li m'għandhomx il-ħiliet u l-kompetenzi ġifiri naraw li entrepreneurship tal-immigranti u naraw u koll ikunem il-mobilità ta' nis minn pajzi terzi. Mbżon li nattiraw talenti ta' nis li mbżon l-adozzjoni u koll tal-kodiċi tal-viza biex nkunu nistaw eh, noħorġu il-viza mod iktar sempliċi proċedura aktar sempliċi għal dawk in-nies li jridu jiġu mm, hawnhekk bħala turisti jiġu jżuru l-ħbieb jew kellha jiġu jaħdmu. Imma l-integrazzjoni għada sfida Naħseb li wasal issa żmien li aħna nsaħħu l-isforzi tagħna ta' inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni. Nibnu fuq dak li diġà sar, jiġifieri aħna naħdmu flimkien mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. L-żona tal-Schengen, l-akki fondamentali li rridu nipproteġu l-implementazzjoni tal- il-governanza ta' Schengen hija priorità. Nevitaw u naqsu l-immigrazzjoni irregolari hija xi ħaġa wkoll li tidħol fi politika tal-migrazzjoni tajba għalhekk irridu nikkonsolidaw u noħorġu politika fuq l-immigrazzjoni irregolari id-dinjità tal-persuni għalhekk irridu naraw eżattament xi jkunu l-miżuri ta' integrazzjoni mill-ġdid u ta' ftejmiet ta' emissjoni mill-ġdid Aħna bdejna nikoperaw ma' pajjiżi li huma ġirin tagħna li huma pajjiżi ta' oriġini jew ta' transitu ta' l-immigranti sabiex ikunu huma wkoll jistgħu jitrattaw il-viża il-ġlieda kontra traffikar u anki nibdow li naraw li konna rotot legali ta' migrazzjoni ħafna konsekwenzi ta' stabilità u koll fil-zona tagħna l-obbligu tal-azil irridu naħdmu iktar fuq dan biex anki nevitaw it-traċedji li seħu fil-Mediterran kważi ta' kuljum. Biex ikonna implementazzjoni tajba regoli, rridu ikonna iktar taħriġ, kooperazzjoni prattika u solidarjetà, responsabilità u koll naf li xaġa li diġad diskutajtu dal-ħodu, jess nistaw nikontemplaw għodda ġodda, per eżempju, proċessar konġunt tal-applikazzjonijiet ta' dawk li għati l lażin. Irridu nsibu metodi legali wkoll biex min ifittex l-azil kun jista' jasal l-Ewropa mingħajr vjaġġi ta' periklu, forsi bekk nimplementaw l-politika ta' resettlement. Per eżempju, nitkellmu fuq dawk ir-refuġjati li hemm fil-kampijiet ta' Sirja, ninkoraġġix l pajjiżi kollha biex turu solidarjetà. Sfidi ta' sigurtà unik ukoll għandna ħafna, responsabilità tagħna jara niżguraw illi l-Ewropea hija sigura, pero għandna ħafna taddejt, gruppi kriminali huma sofistikati, ibidlu l-metodi kif jaħdmu huma issa jaħdmu kważi bħal kumpaniji kbar multinazzjonali, teknoloġija, tbiddel il mota kif nikkomunikaw u l-sfidi u ġibt maħħa sfidi u kol il-kriminalità organizzata u koll. Importanti, għamilna progress hawnhekk però rridu nagħmlu reviżjoni ta' dak li sar naraw jekk hemmx iktar li nistgħu nagħmlu li nwaqfu networks eh, kriminali niżguraw eh, spazju fuq l-internet li huwa sigur u nevitaw il-kriżijiet u d-diżastri hawnhekk irridu nkomplu naħdmu kooperazzjoni pratika u nisfruttaw il-loda eh, ta' informazzjoni li diġa għanna u permess tal-għajnuna tal-ġenziji tal-Unjoni Ewropea nizgurraw li l-uffiċjali tal-inforzjar tal-liġi tagħna jaqdu dmirjietom f'dan l-ambjent li qed jinbidem irdu nirġieldu l-kontrabandu, l-kontrabandu tal-persuni, ja xi ħaġa tal-wax li għadna narawa l-lum fl-2014 strategija li aħna adottajna biex niprevjenu u neradikaw traffikar tal-bnedmin nizguraw li din tkun implementata. Rridu niprevjenu terrorizmu u koll u l-estremizmu violenti u radikalizzazzjoni għanna network ta' li għajem jista' jkun tajnuna dan il netwerk biex in-nies jarfu iktar dwar dan it-tip ta' estremizmu rridu niġġieldu iktar ukoll ċiberkriminalità u idealment kull stat membru għandu jkollu ċentru ċiber ċentru. Irridu nagħmlu dan irrispettaw id-drittijiet fundamentali naf li kienu ħafna diskussjonijiet u naf li intom għadkom id-diskutajtu l-ħajsin ta' dejta mal kommissarju Reading xi ħaġa li hija importanti rridu nagħmlu iktar sforz hawnhekk f'dan il-qasam u nieħdu approċ komuni fil-kooperazzjoni kollha tagħna. Suċċess jiddependi dwar jekk aħna nistgħux nikkooperaw ma' pajjiżi terza fuq politika ta' migrazzjoni u anka fuq sigurtà, kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali wkoll li tkun hemm koerenza fl-istrateġiji tagħna. Koerenza tgħinna biex naffaċċaw l-isfidi u neħu l-anijiet tagħna fil-waqt li nżommu ma' dmirijiet tagħna fil-rigward ta' dritti tal-bniedem li ikun hemm monitoraġġ tal-politiki b'mod aħjar iktar intelligenti u rridu nużaw il-fondi li għandna b'mod strateġiku aħna rċivejna ħafna għal-program ta' Stockholm ma' manka li l-in minnem l-arranġamenti tal-Trattat tal-Lisbona ta' rwol ġdid għal-Parlament, ma' mux il-Parlament, biss anka l-Parlamenti nazjonali ġew imsaħħa din xaġa importanti ħafna għax iżid trasparenza l-leġittimità u l-effettività u l-irdu nkomplu naħdmu din id-direzzjoni biex l-Ewropa tkun post aħjar fejn post sigur u fejn nilqaw l-nis u nisiħosu għam milqwa. Grazzi, Sur President, grazzi, Signora Malmström. Surely, there are issues of the utmost relevance involved here. Data protections as usual. Nitkellmu fuq il-ħarsin ta' data, l-impatt tal- l-aġenzi, il-programm ta' sorvenza ta' massa, dritt tal-privatezza, ċittadini Ewropej, dawn huma diskussjonijiet li aħna kellna f'dan il-Komitat tal-Libe f'dawn l-aħħar sitt xhur. Aħna din ser nwaslu numru ta' proposti li aħna diskutejna fl-aħħar plenarja u hemm ukoll naturalment hemm l-isfida tal-li diskutu kol immigrazzjoni b'approċ komuni u jekk forsi nista' ngħid u ngħid ukoll x'forsi nbidlu l-approċċ għall-migrazzjoni. Jiena ili nagħmel parti minn daw id-diskussjonijiet u forsi mod espliċitu ngħid li jiddispjaċina tassew li dawn l-aħħar snin mod partikolari minħabba il-kriżi il-mod ta' kif inħarsu lejn il-migrazzjoni sar kull ma jmur iktar negattiv nħarsu leħ bħala sfida għas sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea. hemm perspettivi oħra, l-ekonomija, mill-punta di vista tal- finanzjarjament anke l-modell soċjali tal-Unjoni Ewropea biex forsi nbidlu naqra femtna mħarsu lejn dan is-soġġett mod differenti l-mod ta' kif aħna nittrattaw l-impressjoni dak illi aħna kif aħna nwaslu dak illi aħna wkoll il-pajjiżi ta' madwarna u kif qegħdin nittrattaw din l-isfida tal-migrazzjoni. Sabiex bat mhux ikollna naċċettaw traġedji, fatti, bħalma kellna namlu u nisima u naċċettaw iktar minn darba qed nitkellem fuq avvenimenti li seħew fil-Mediterran ħdejn Lampedusa, ħdej Silta, l-Atlantiku ta' u wkoll ħdejn il-Gżejjer Kanarji. U għalhekk importanti illi niddiskutu dawn il-kwistjonijiet jina nilqa lill membri kollha illi qed jipparteċipaw fid-diskussjoni l-lum għal dastant intom illi forsi tixtiequ tgħidu xi ħaġa uruna għatuna sinjal sabiex inkunu nistgħu nisimgħu kemm jista' jkun kelliema. Nitkellmu mir-rappreżentant tar-Renju Unit. Grazzi tassew kommissarju tal-introduzzjoni tijak, grazzi l-kollega tijak u koll, il-Viċi President, jena naħseb nħoss li il-mod kif intom tnejettu illi l ini gwida strateġi ġadda għandhom jevitaw eh, approċ ta' jisu xirsidġa tal-miliet u għal-istess approċ illi ħadna fil-komitat tijaj. Fil-ħana l-istejna rapportana fuq il-program illi jmiss ta' ġustizja u l-affarijiet tal-intern. Xtaqt namel xi mistoqsijiet. Ma semmejtux ħafna jina nissuġġerixxi li anzi li għandha tkun xi ħaġa prominenti fil-linji gwida strateġiċi il-bżonn li nikkonkludu l-leġiżlazzjoni illi palissa tinstab qudiem il-Parlament u il kunsill mhux biss l eurojust u l-Europol li diskutejna llum. Imma wkoll direttivi il-direttiva tal-PNR fost oħrajn u għodot oħrajn u koll il-mod ta' kif jaħdmu l-proċeduri fl-Unjoni Ewropea mm, huwa ifisser li dan ħafna xogħol għaldaqstant dawn għandhom jingħataw priorità fil-perjodu illi ġej biex nikkonkluduhom qabel nivvintaw inizjattivi ta' leġiżlazzjoni ġodda. Intom semmejtu u koll imma fil-qosor il-ħidma tal-aġenziji Europol, il-Eurojust, l-EMCDDA, dawk li jaħdmu ma' minn kon tfittex l f'Malta, l-Enisa. Minnaħa aħna nifmu minn punta di vista nazzjonali li dawn huma aġenziji kruċjali għas-suċċess tal-approċ tal-ġustizzja u l-affarijiet tal-intern. Jekk huma ma jaħdmu mhux mhux ħan mhux inbilli tgħaddi l-liġijiet dik hija parti minna iva ma x-xogħol tal-aġenzija huwa kritiku u l-linji gwida għandu għandhom jagħtuhom post prinċipali jrid ikollhom riżorsi tajbin, ġestjoni tagħhom tkun tajba, U l-istess approċ għalihom lejhom kif skellimna dalodu fuq l-Europol. Jina nisab ċert li jintom konxi illi minkejja għal fatt li l-programm ta' Stokholma provda għal reviżjoni, il-Komissjoni ma jridx tagħmilha din fin-nofs tal-perjodu, dak li jina nittama li għandna bżonn għal-perjodu li jmiss, Komissjoni li tkun iktar proattiva u li tagħmel evalwazzjoni u tagħmilha ħafna iktar bis-serjetà milli qatt tagħmilha fil-passat. Jina ċert li għamilna ċertu affarijiet li kienu iktar ta' valur minn qabel u naħseb li rridu nibdew narfu dawk il-miżuri li jaħdmu u dawk li ma jaħdmux. Grazzi. U issa is-Sur Van Distoja qed jirrappreżenta il-Parlament Olandiż. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nappoġġa il-mistoqsija illi għadu kemm staqsa rappreżentant tar-Renju Unit għaliex pajjiżi l-Olanda aħna u koll imħazbin dwar l-implementazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-liġijiet kollha, tal-regolamenti kollha illi rajna f'dawn l-aħħar snin, mod speċjali għaliex dan ifisser li jkun hemm differenzi bejn l-ammont ta' implementazzjoni fl-istati membri, ġifiri ikunu implementati b'mod differenti. U ifisser ukoll li f'ċertu stati membri l-affarijiet jaħdmu sewa u fuħrajn ma jaħdmux sewa. U din raġuni għalli xina nappoġġa l-mistoqsija għattini mistoqsija nistaqsi l-opinjoni tijak dwar relazzjoni bej il-Komissjoni Ewropea u l-Istati membri individuali għana smajna minnant Komissarju Redding illi u qed nitkellem fuq il-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati membri. Smajna minnant il-Komissarju Redding illi ma tarax illi hemm l-ebda relazzjoni bej il-Komissjoni Ewropea u il-Parlamenti Nazzjonali anka meta sar ilment ta' sussidjarità pal per eżempju fil-kas tal-Uffiċċju għall-Prosekutur Pubbliku Ewropew. U għalhekk x'inhi l-pożizzjoni tiegħek, l-opinjoni tiegħek dwar dan. Thank you. Uh... Grazie. Il dokument tal-2020 tal-Kommissjoni jgħid li l-Unjoni Ewropea hija fortunata li għandha popolazzjoni eh, fejn in-nies għandhom talent ħafna ħareġ ħafna talent ukoll mill-kontinent tagħna, u allura għalfejn aħna rajdu nitkellmu fuq li nattiraw talent minn pajjiżi oħra, jekk aħna qed nitkellmu fuq nattiraw eh, nies li għandhom ħiliet tajbin minn pajjiżi iktar fuq reja xi ħaġa etika li nagħmlu niftakar madwar erba' snin ilu kien hemm żjara lill-President Malej. President ta' Mali u hemm ġara mill-Parlament Ewropew kien hemm terz tal-dawk li jaħdmu fl-istarijiet it-tobba u fost oħrajn li marru jaħdmu f'pajjiżi oħra u kien hemm 40% li emigraw biex jaħdmu f'pajjiżi oħrajn. Dan huwa pajjiż, anzi pajjiżi li huma foqra f'kull sens ma tantx jaffordjaw li jitilfu dawn in-nies li jkunu professjonisti. U aktar importanti li nifrankaw aħna fuq taħriġ edukazzjoni jew milli insalvaw il-ħajjiet tan-nies f'dawn il-pajjiżi foqra. Grazzi. Naddu issa Sinjura Keller. Iva, fidejk, grazzi tas-sew, grazzi tal-prezentazzjoni. Jibbifaxini li tlift l-ewwel parti tagħha jien għandi xi mistoqsijiet dwar il-frontieri u l-azil u il-ġestjoni integrata tal-frontieri esterni. Il-figuri fil-dokument jidru, għonek jidru bħala priorità ma kienem ħafna mistoqsijiet dwar jek din xi ħaġa fattibli. U issa għana studju ieħor bażat fuq dan. U għana nalenkawa bħala priorità kif għanna unek il-velur mizjut u appuntu il-problema li nitkellmu kol fuq il-programm tal-vjaġġaturi fuq dan il-valur mizjut. Fuq is-sistema komuni tal azili jiena naqbel ma dak li hawn miktub, trasposizzjoni u l-implementazzjoni dawn huma l-punti kruċjali issa. Saq nistaqsik dwar idejat kif nistaw nizgurawom dawn għaliex anka l-aħħar direttivi tal-azil mm, hemm minnhom iva li ġew trasposti ma mhumiex implementati u mhux ftit stati membri qed nitkellem fuqhom jiena għandek xi pjan dwar kif nistgħu nkunu aktar stretti dwar dan u biex eh, l-istati membri jagħmlu dak li suppost jamlu. Kontenta wkoll nisma' li tissemmu modi legali għall-aċċess ta' din is-sistema tal-għażil xi ħaġa importanti, prinċipju ta' resettlement importanti. Però fil-dokument intom titkellmu wkoll dwar proċeduri ta' towl xi ħaġa li hija miktuba bil-litri kapitali, tistgħu tispjegaw naqra xi trid tgħix xi tgħidu biha żgħar qed nitkellmu fuq xi ftit proċeduri, affarijiet li diġà huma possibbli issa u kif sar naslu biex l-istati membri jibdew jimplementawhom bħal pereżempju jagħtu viżi umanitarji jiena ftit xettika dwar ċertu tal-bit, proċeduri ta' tal-bit barra mill-Unjoni Ewropea għaliex Segurità legali biex ikollok proċedura aċċess għall avukati u sistema legali ma nafx kemm din hija possibbli barra mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna maħniex favorija din il-ħaġa aħna nħossu li bekk nkunu qegħdin riskjaw il-proċeduri għall migranti u ma tibqax taħt il-kontroll tagħna forsi aħna nipreferu aċċess legali u sigur fil-territorju tal-Unjoni Ewropea u fuq il-prinċipju ta' resettlement ukoll kien hemm l-idea li jkun hemm konferenza rigward postijiet għal refuġġati Sirjani. Hemm data għal din il-konferenza fiex wasanna hemmhekk. Grazzi tassew. Grazzi, Sinjura Tampoli, mill għal rappreżentant tal-Parlament Grieg. Grazzi, President. Signora President, dak li qed inti dwar l-azil, b'dak li qed inkoraġġi xejtna għaliex l-Ewropa għandha tibqa' post fejn dawk li għandhom dritt għal protezzjoni ħarsien għandhom issibuh u jgħixu fis-sigurtà issa f'dan il-qafas kif tista' forsi tikkommenta Kif tikkommenta fuq l-akkużi li saru rigward il-pushbacks uh, ta' dawk in-nies li ma kellhomx l-opportunità illi jippreżentaw uh, applikazzjoni għall-azil u dawn waslu għal traġedji. Waħda minn dawn it-traġedji kienem tnax il-mara u tifel u tifla illi erqu u kienem pushback oħra fir-rigward tal-frontieri taxmara Evros u kol traġedja oħra. Hemm tal salvagwardji għal futur mm, dawn il-prassi illegali tal-pushbacks ser jitwaqfu u il-prassi tal-18 il xar fi detenzjoni għal dawk illi jitolbu l-azil u anka għal dawk illi ma jistawx jintbatu l-ura. fil-kampijiet jew inkella anka fl-assess tal-polizija. U eh, l-kondizjoniet ma jkunux tajbin, ma jkollhomx biżejjed ikel, ma jkollhomx kura tas-saħħa jew kellha tkun kura tas-saħħa bażika. U ma jkunx hemm deċiżjonijiet ġudizzjarji, jkun hemm biss deċiżjonijiet amministrattivi. Anka meta jitilqu, meta jinħarġu minn hemmhekk dawn in-nies għandhom biss xar biex jitilqu l-pajjiż u mod teoretiku ma jistaw jerġgħu jkunu arrestati mill-ġdid għal 18-il xahar ieħor jew wara dan il-perjodu ta' xar, kella anka qabel. X'ser nagħmlu biex naffaċċaw din il-problema? Of questions if no other member Jekk mawħat wħadd iktar li xie jitkellem mawx iktar mistoqsijiet, nisimgħu it-tweġibiet mingħand il-Kummissarju Malstrom Fidejk. Iva, grazzi tas-sew tal-mistoqsijiet tagħkom. Lord Hanejlu għenet grazzi tal-mistoqsijiet u tal-kommenti. Jina naqbel miegħek bissieħ li aħna rridu nimplementaw dak li għanna, rridu n-konkludu l-ħidma li għanna d-dimna. jagħmel sew il-Parlament li konkludu kemm jista' jekk forsi ma tajjeb li għalmenu nilħu l-ewwel il-pasta l-ewwel qarri biex imbagħad ikun hemm negozjati mal-Kunsill hekk kif jiltaqa' il-Parlament il-ġid wara l-elezzjoni inti semmejt l-Europol, il-PNR, Naħseb dawn huma kwistjonijiet illi konkludejni u ser nivotaw fuqhom tivvotaw fuqhom fis-sessjoni l-ġejjin. Trasferimenti tal intercorporate ukoll u fil-fatt jiena ma proponejtx leġizlazzjoni ġdida. Aħna semmejna biss oqsma fejn irridu nieħdu azzjoni U sta il-Kunsill Ewropew illi eh, ser xi linji gwida. Imma l-enfasi importanti li ħarġet ukoll ma' diskussjonijiet mal partijiet kollha interessati huwa li nikkonkludu dak li qegħdin implementaw noqogħdu attenti, nagħmlu evalwazzjoni, evalwazzjoni tal-impatt ta' dak li qegħdin nipproponu u nifukaw fuq il-kooperazzjoni prattika u mhux noħolqu sistemi ġodda ir-rwal tal-Aġenziji fid-dokument tagħna. Jien għandi sitt aġenziji fil-fatt hawnhekk ipprovajna nsaħħu l-kooperazzjoni mal-aġenziji u anka l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji infushom Nasab li l-Parlament Ewropew qed ukoll jipprova jirrelata mal-kapijiet ta' dawn l-aġenziji differenti jiġu hawnhekk, jagħtu rapporti tagħhom id-diretturi ta' dawn l-aġenziji, jiġu mistiedna għal konsil tal-ġustizzja biex ikun jistgħu jitkellmu wkoll mal-ministri biex huma ikunu fiċ-ċentru ta' diskussjonijiet. U għalhekk din importanti ħafna sabiex huma ikun jistgħu jaħdmu sewa il-kwistjoni tar-rizorsi din mhix xi ħaġa f'idejna il budget huma limitati imma aħna qegħdin nippruvaw ukoll l-aħjar tagħna biex kollox jaħdem sew. Is-Sur Fandester, relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali għal raġunijiet naturali għad diffiċli biex il-Kommissjoni eh, titħol diskussjoniet mal-Parlamenti Nazzjonali kull jum, pero jiena nilqa ir wol ġdid li intom ingħatajtu taħt il-Trattat ta' Lisbona permezz ta' ir-rwol iktar b'saħħtu anke l-possibilità li jintom taħtu din il-yellow card lill-Parlament. Na naf li jiena u ħafna mill-kollegi tiegħi wkoll kull darba illi nżuru xi pajjiż nippruvaw jekk ikunx possibbli jmorru plenarja jew nippruvaw niltaqgħu mal-kumitati jew il-Kumitat tal-Ġustizzja biex inkunu nistgħu niddiskutu magħhom meta huma jiġu fi Brussell nippruvaw niltaqgħu magħhom ukoll. Daqstant huma importanti ħafna għaliex huma għandhom ir-rwol biex jistabilixxu l-aġenda fil-pajjiżi tagħhom imma biex iwasslu l-vuċi taċ-ċittadini u jgħidulna eżatt x'qed iseħħ f'pajjiżhom. U għaldaqstant il-parlamenti nazzjonali huma importanti immens għalija u jiena kontent ħafna narakom hawnhekk naħseb dinja sitja u is-seba' tajba darba li jina ġejt mistiedna għal eżerċizzju bħal dan is-sur Bronze, forsi ma naqblux, pero iva hemm bżonn għandna bżonn tan-nies minkejja li għandna għat kbir kol-jum nisimaw minnant negozji li għajdunna li mannix bizzejet ħiliet għanna bżon inġeniera, għanna bżon n-nis fis settur tal-qasam fil-qasam tas-saħħa, u iva għanna bżon taħriċ ukoll biex dawk li mandom xħiliet kunu jistaw jibdew jaħdmu ukoll, ma għanna bżon n-nis minn barra kol. U hemm pajjiżi li għandhom bżonnom. Issa ma l-ewwel din miex ħaġa li qed iddeċidi Brussell, dan huma l-pajjiżi nazzjonali li jiddeċidu. L-OECD turi illi dawk illi jazlu illi jemigraw li għandhom kwalifiki għalin ma jieġux fl-Europa imma jmorru postijiet oħra tielet sena fila il-figuri għadin jonqsu. Għanna bżonn mod ta' kif nitrattaw dawn anka nitkellmu fuq xogħol li mhuwiex permanenti. Ma naħsibx li għandna ninkwitaw wisq fuq il-fenomenu tal-brain drain mod ġenerali jaħdem xi ħaġa tajba għaliex in-nies li jkunu ġewwa hawnhekk imorru lura f'pajjiżhom, iġibu għarfien ġdid, iġibu esperjenzi ġodda, l-importanza tal-flus li huma jintbatu li jintbatu lura fil-pajjiżi foqra importanti wkoll il-mobilità mod globalija tajba ta' benefiċċju għal-soċjetajiet ukoll għall-ekonomija. Signora Keller, kwestjoni tal-frontieri din hija priorità għall-istati membri stati membri qalu biċ-ċar illi din hija priorità għalihom. Fuq il-programm tal-vjaġġaturi reġistrati dawk li jaħdmu fl-Ewropa mod regolari ġri biex jiffaċilitalhom ħajjithom x'huma jistgħu jivvjaġġaw mm, forsi kollhom xi se jkun hemm iktar nies li jiġu u inqas nies impjegati fl-ajruporti u fil-frontiera meta nitkellmu fuq it-tħol u l-ħruġ. Punti ta' tħol u ħruġ. Forsi ikkonna metodi elettroniċi li jkunu aħjar. Naf minn flok timbri tal-passaporti naf li huma sistemi għaljin u issa huwa fidejn il-deċiżjonijiet kolleġislativa l-Parlament u l-gvernijiet biex jiddeċidu kif jagħmlu dan. Fuq l-implementazzjoni tas sistema ta' l-azil naqbel miegħek ikun ferm aktar faċli did-darba għaliex il-liġijiet il-ġodda u ma ferm aktar ċari minn dawk illi kellna qabel u għalek aħna kena nemendawom qabel kienu naqra eh, zgombruzi u eh, ma, kienx faċ li wieħed jinterpretom meta wieħed jista iżom persuna f'detenzjoni meta le għalek li ġiet il-ġoddu maħjar u mektar ċari u jagħtu eh, livell ola ta' protezzjoni. Il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ tagħha diġà qegħdin naħdmu ma' pajjiżi li ma tantx għandhom esperjenza biex ngħinuhom fit-tħarriġ. Um, qed naħdmu ma' l-EASO, ma' stati membri ħafna, l-artiklu 33 fil-Konvenzjoni ta' Dublin, li aħna nistaw nidħlu f'pajjiż eh, fil-stat membri jekk ikollhom Eh, problemi drammatiċi biex naħdmu maħħom biex ifasslu pjanta azzjoni biex nimobilizzaw fondi biex nisguraw li sistema tkompli taħdem kif imess. Aħna ma, ma neżitawx li nieħdu passi uh, jew konna proċeduri ta' uh, f'kas ta' li nieħdu miżuri f'kas li konna violazzjonijiet. Mbagħad dwar il- aħna għanna għazin naqsma fejn ħossu li hemm bżonn li jsir aktar jina naħseb li wieħed minnhom huma l-possibiltajiet legali li wieħed jiġi l-Ewropa. Din mhix xi ħaġa li jaqblu magħha ħafna ibliet kapitali. Nistqar, imma dana id-diskutejni ħur dan naraw kif issa e, viżi umanitari jistgħu jinħarġu minn għadam minn mebda liġi li timpedih dan hemm pajjiżi li ma tantxu maħerqana li jagħmlu dan għaliex jekk l-ambasċati se jservu bħala uffiċċji tal-azil dan ukoll eh, joħloq ħafna pressjonijiet u kwistjonijiet ta' kompetenza stat ta' dritt, ecc. Għalhekk hemm bżonn illi niddiskutu forum oħra ta' dħul imħares. Aħna qegħdin naħdmu ma' think tanks u ma' akademiċi biex naraw x'nistgħu nipproponu ma' dana huwa punti li rridu nkomplu niddiskutuh u naħsbu fuqu. Umbat, ovvjament, hemm il-kwistjoni ta' risistemazzjoni din hija ħaġa importanti ħafna. Aħna Eh, għanna kontatti ta' kuljum għal UNHCR ħabba Sirja biex eh, naraw eh, jekk se jkun hemm konferenza kbira għal biex jittieħdu l-impenji rridu naru jekk danu mhux lesti li jagħmlu hekk sabiex jagħmlu dan ix-xogħol f'każ illi l-istati membri uh, jibdew jimpenjaw ruhom illi jieħdu ċertu ammont ta' persuni. Irridu konna ċertezza li nistgħu naħdmu flimkien u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar Sinjura Stampoli uh, Iva, aħna nafu illi kien hemm allegazzjonijiet ta' pushbacks ċerti pajjiżi, pushbacks kif attenti huma illegali huma kontra il-liġi Ewropea, kontra l-Konvenzjoni ta' Ginevra u kontra standards internazzjonali. Sempliċement huma illegali. U kull darba illi nisimgħu dwar dawn il-pushbacks, eh, aħna nikkontattjaw dak il-pajjiż u nibdew l-inkjesti u eh, nitolbu eh, kjarifiki, il-Kommissjoni ma tistax kull-imkien, kullimkien, m'għandix mit-telfajn biex iżommajnija kullimkien. Eh, aħna m'għandniex salvaguardi biex niżguraw illi da mhux qed isir, ma nistax ikollna persuni preżenti fuq il-frontieri biex niżguraw da ma jseħx. Imma kull darba illi aħna nisimgħu xi eh, xaħġa ħaġa dwar xi pushbacks aħna nibdew ninvestigaw aħna qed nikkontattjaw bosta stati membri bħalissa eh, biex ituna iktar informazzjoni u tweġibiet dwar dawn il- pushbacks bil-liġijiet il-ġodda se jkonna limiti ferm aktar ċari dwar min jista' jinżam taħt liema ċirkostanzi u għal kemm żmien jina naf li għaw ħafna pajizi li jiksru din il-liġi. Aħna minna u għaxartijie moħra se nħorġu evalwazzjoni ta' direttiva dwar il-ritorn fejn aħna neżaminaw dal kwistjonijiet kif ġiet implementata u nissuġġerixxu modi kif nistaw uh, intejbu l-implementazzjoni u r rakkomandazzjonijiet ukoll dwar kif nistaw nużaw din b'mod ferm eh, aħjar. Dawn huma kwistjonijiet diffiċli u nafu li hemm bosta violazzjonijiet għaddejjin bħalissa. Naħseb hekk wiġib il-mistoqsijiet kollha sur President nittama li maħallejt xejn barra grazzi ħafna għal mistoqsijiet tagħkom u għall-impenn tagħkom. Iva jiena naħseb ukoll li wiġibt kollox jekk eh, ma ħadd iktar li jixtieq jintervjeni naħa tal- eh, membri naddu għal punt li miss. Imma l-ewwel nerġgħu nirringrazzjaw il-Kummissarju Malmstrom talli kelmitna fuq dan is-suġġett tal-ispjegazzjonijiet eh, ċari u onesti illi tatna fuq il-qasam tal-intern wara il-programm ta' Stokkolma. Grazzi. And I suggest, please, if I may have your attention with no further delay. Ma nistawx naħlu żmien, sinjuri, dawk illi se toħorġu mill-kamra kjoġobkom għamlu dan bil-kwiet għaliex eh, waqajna lura, waqajna lura, sinjuri. Għad baqalna sija issa biex niddiskutu eh, kwestjoni ta' rilevanza kbira eh, li hija il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Please, those leaving the room. Dawk li se jħorġu mill-kamra kieġobkom. Uħorġu fil-kwiet biex ma telfux. Mela, kif kont qed ngħid hawnhekk għandna sessjoni an hour to go session regarding the fundamental rights for European uh, fu id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej fl-era digitali it-tisħiħ tal-protezzjoni tad-data u il-protezzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea kontra sorveljanza elettronika tal-massa. Uh, Il-koll nafu xinu l-isfond ta' dan il-punt fil-bidu tal-2012 il-Kummissjoni resqet inizjattiva importanti ħafna fuq eh, l-ekkim sejjaħ pakett dwar il-protezzjoni ta' data eh, meta wieħed iqis ir-rivoluzzjoni teknoloġika li bdiet minn meta ħarġet l-ewwel direttiva fuq il-protezzjoni tal-privatezza tal-Unjoni Ewropea lejn il-proċessar tad-data dan mill-1995 u f'dawn l-aħħar 20 sena kollox inqaleb ta' taħt fuq l-sfida tal-protezzjoni tal-privatezza ta' ċittadini Ewropej xi ħaġa kellha ssir u l-istrument rilevanti illi eh, ġi uh, adottat huwa regolament xejn inqas hekk. jiġifier dan irid jiġi traspost fil-leġislazzjoni interna tal-istati membri. Dan huwa regolament li għandu impatt dirett fuq is-sistema legali interna ta' kull wieħed mill-istati membri u li ċ-ċittadini jistaw uh, jargumentaw fuq u qoddim il-ġudikatura tal-istati membri tagħhom stess. Flimkien ma dan il-regolament dwar il-protezzjoni tad data hemm ukoll direttiva dwar il-protezzjoni tad data li tħares lejn l-aġenziji tal- uh, protezzjoni tal-forzar tal-liġi dawk li investigaw kull tip ta', ta kriminalità u ta' reati uh, b'mezzi illi ikollhom li jirrikjedu l-proċessar massiv ta' data personali ta' ċittadini Dawn huma punti li diskutejnijom fid-dettall hawnhekk fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet aħna adottajna riżoluzzjoni fil-plenarja ta' Strasbourg u ma' din hemm ukoll qasam ieħor ta' azzjoni l-Kumitat Libe għamel eh, inkjesta parlamentari Eh, fuq dak li sibna li sirna nafu fuq il-sorveljanza tal-massa ta' ċittadini eh, fuq l kien sejjaħ PRISM ġew adottati bosta rakkomandazzjonijiet fil-plenarja ta' Strasburg il-ġimgħa li għaddiet u biex niddiskutu eh, dawn il-punti jekk importanti mal-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali għanna panel ta' persuni kwalifikati l-ewwel eh, eh, membru tal-Parlament Ewropew, Jean Albrecht, li huwa rapporter rigward la bozza regolament dwar il-protezzjoni ta' data per unbat il-rapporter għad direttiva il-kollega tana Dimitris Brutsev. Da se jitkellem l-ewel unbat Claude Moreix, membru tal-Parlament Ewropew li huwa rapporter għall-inkjesta tal-Kumitat Libe dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U wara nisimgħu minn is-Sur Karl Siegfried, membru tal-Kumitat dwar il-Kostituzzjoni tal-Riksdag Zvedis. Umbat niftħu il-diskussjoni fost il-membri tal-Parlament li eh, edin hawnhekk preżenti u xtiequ jipparteċipaw. Nibdew bis-Sur Albrecht. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna tal-li għetettina l-opportunità li konna dan l-iskambju li huwa parti essenzjali u importanti ferm ta' aktar integrazzjoni fil-qasem ta' libertajiet ċivili, ġustizzja u sigurtà il-riforma tal-protezzjoni ta' data hija xi ħaġa illi inna għaddejjin bija minn meta eh, ħdimna uh, fuq it-Trattat ta' Lisbona, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u Trattat ta' Lisbona l-artiklu 16 jagħti bażi ċara għal protezzjoni ta' data personali fl-Unjoni Ewropea li din trid titħares fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi u naħseb li kienet ħaġa tajba illi bdejna bir-riforma mill-bidunet il-Kummissarju Redding diġa spiegatilna kemmi importanti għaliex hemm ħafna suġġetti, ħafna kwistjonijiet fejn għandna naħsbu dwar il-possibilità li l-istati membri ikollhom ikunu jistaw jiddeċidu waħedhom kif jirregolaw l-affarijiet, jirregolaw lilhom infusom. Imma hemm qasam tal-protezzjoni tad-data u libertajiet ċivili fl-ambjent digitali fejn jidher biċar li il-test ta' sussidjarjetà u rina li għanna bżon nirregolaw dan il-qasam fuq livell Ewropew. U dana diskutejni fl-2010-2011 fil-proċess ta' konsultazzjoni flimkien mal-Parlament Ewropew u anki flimkien mal kunsel Diskutejna fit-tul u għadna li jemżon li nirregolaw il-protezzjoni tad data skont standard wieħed li japplika għall-Unjoni Ewropea kollha. E, dan huwa importanti ħafna fir rigward tal inforzar effettiv tal-regoli li diġa għanna. Aħna diġa għanna direttiva dwar il-protezzjoni tad data tal-1995 fejn aħna eh, diġa ftemna fuq eh, regoli eh, estensivi ħafna eh, fuq il-protezzjoni ta' data personali għal konsumaturi u ċittadini u eh, xorta waħda qed naraw li hemm 28 standard differenti dwar l-attivitajiet ta' proċessar ta' data. U jekk wieħed iħares lejn il-realtà tal-proċessar ta' data illum, nafu xini r-realtà edha qoddim b b'mod partikolari f'dawn l-aħħar minn xhur li proċessar ta' data hija xi ħaġa transkonfinali, transnazzjonali minn natura tagħha stess. Din hija realtà li rridu niffaċċaw. U għalhekk il-Parlament Ewropew uh, minn dejjem minn lulju ta' minn meta ħarġet ir-riżoluzzjoni ta' lulju tal-2011 b'mod unanimu l-Parlament dejjem talab illi kunem kondizjoniet indaqsu standards konsistenti kemm jista' jkun għal proċessar ta' data personali. Hemm bżonn li nkunu konsistenti kemm jista' jkun. Il-ġimgħa li għaddiet fil-plenarja rajna li Uh, il-Parlament Ewropew iddeċieda il-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar din il-riforma tal-protezzjoni tad-data minn banda il-proġett enormi tal-regolament tal-protezzjoni tad-data li se jkun applikabli direttament fil-każijiet eh, kollha fil-situazzjoni ta' proċessar ta' data li kun għaddejjien u anki id-direttiva protezzjoni ta' data fil-qasam tal-proċessar eh, ta' data tal-polizija, etc. fejn l-standards minimi huma oljien dejjem fil-pozizjoni tal-Parlament Ewropew, mbagħad dwar ir-regolament tal-protezzjoni tad-data li jiena rapporter uh, eh, fuq uh, eh, li jiena naħdmu sentejn fuq hawn nista' ngħidilkom illi ma tantx huwa probabbli illi se jkollok maġġoranza baxar voti kontra u 20 astensjoni fil-Parlament Ewropew. Din hija kważi unanimità il-Parlament huwa ħerqan illi jadotta dan ir-regolament u issa huwa il-Konsill huwa il-Ministri li jridu jsibu l-pożizzjoni tagħhom fl-approċċ ġenerali. U hawnhekk irrid nirrepeti dak li aħna diskutejna u dak li jiena għad bħala rapporter fil-plenarja l-ġimgħa li għaddiet fi Strasbourg. Wara sentejn ta' negozjati, eh, issa għaddew iktar minn sentejn, Naħseb illi nistaw nipretendu illi namlu pass il qoddim fl-adozzjoni tal-pozizjonijiet anki għannom eh, u uh, fġieħ ċittadini u l-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea għanna insibu kompromess biex ninforza aħjar ir-regoli li l-om jeżistu mill-1995 u noħol u standard wieħed għall-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea li huwa uh, Eh, zvantagġat bil-kbir eh, meta mqabbel ma' pajjiżi terzi, anke eżempju meta mqabbel ma' l-Istati Uniti wkoll imma anke stati terzi rrit najt li aħna tassew et nistennew li l-Konsil tal-Unjoni Ewropea uh, jikseb u jaċċetta dan l-approċ ġenerali qabel is-sajf. Jiena tassew qiegħed uh, inserraħ fuqkom eżis kollegi illi uh, tappoġġawna illi aħna naqblu fuq dan għaliex għanna bżon lajnuna minnaħa tal-parlamenti nazzjonali sabiex il-kunsil jimxi ftit l-affarijiet u madem komplikati il-ministri uh, jiddedikaw ħafna enerġija u ħafna xogħol fil-gruppi ta' ħidma tal-kunsil ma tantx tikseb eh, tiġbet attenzjoni u ma tantx ikun hemm min iċabċaplek għax xogħol li jsir f'dawk il-gruppi, imma huwa utli mbagħad huwa biss jekk intom fil-Parlamenti Nazzjonali titolbu illi dan ix-xogħol jitkompla illi nistgħu naslu x'imkien. Tistgħu wkoll ovvjament taqsmu tħassib tagħkom, eh, tagħtu l-idea tagħkom għar-regolamentazzjoni aħjar Għalhekk jiena tassew nittama għannom tal-kollegi tijaj illi aħna jirnexxilna eh, naddu dan kollu mill-Kunsil unkunu nistaw ninnegozjaw fuq pozizjoni komuni u naddottaw din ir-riforma tal-protezzjoni tad-data qabel tmim din is-sena jew fil-bidu tas-sena d-dieħla li ikollu l-impatt mbagħad ta' perjodu ta' sentejn bżonn illi jaddu sentejn oħra biex imbagħad ir-regolament jiġi nfurzat bisħieħ stennew jiġifieri sal-2017 u waħsbu ftit fil-sitwazzjoni drammatika li qegħdin fiha ċittadini tagħna illum. Grazzi sul għal-breħta xogħol tiegħek, grazzi għal dak li għad hawnhekk għaliex aħna qegħdin eh, nindirizzaw waħda mill-liġijiet l-aktar importanti illi ħadem fuq dan il-Parlament Ewropew tul dan il-mandat tal-Parlament. U jekk tippermettuli, forsi bil- direttiva tat tabak. Waħda mill-liġijiet illi eh, għajmeta kbira u podġet ħafna pressjoni fuq dan il-parlament. Ma kienieċ ħaġa faċli, imma il-parlament għamel dak li kellu jagħmel, issa l-Kunsill irid jagħmel il-parti tiegħu. Il-Kunsill issa għandu uh, jiddeċidi u jimxi il-qoddim għaliex inkella kella Eh, tkun daqqa ta' ħarta kbira għall-istennijiet ta' ċittadini illi aħna nirrappreżentaw fil-Parlament Ewropew u intom tirrappreżentaw fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom kull wieħed minnhom. Issa ngħaddu għal panelist li miss Claude Morais illi huwa rapporter responsabbli għall-inkjesta tal-Kumitat Libe dwar is-Solverjanza elettronika tal-massa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Jan Albrecht id-deskriva eh, l-konklużjoni b'suċċess tal- ta' regolament il-vot kbir li maħalla ebda lok għal dubju kienet waħda mill-iktar liġijiet importanti illi ħadem fuq għal-parlament ma fl-istess ġurnata kena direttiva u wara 18 il smieħ għall-inkjesta kena rapport illi eh, li eh, dwar tal-inkjesta dwar is-solverjanza elettronika tal-massa u dak illi aħna qed insejħulu eh, karta ta' drittijiet digitali. Importanti li dak l voti seħħu fl-istess ġurnata, il-President mhux qed jismani bħalissa, imma jiena nieħu l-opportunità għaliex din hija l-ewwel laqa tal-Kumitat Libe minn meta uh, votajna dakinhar mod partikolar il-vot fuq ir-rapport il tiegħi illi intlaqab maġġoranza kbira hawnhekk nieħu l-opportunità li nirringrazzja dawk il-membri li huma prezenti għax-xogħol tagħhom eh, għal uh, shadow rapporteurs, il-membri tal-istaff illi huma prezenti wkoll għal xogħol li għamlu tul 18 il-smieħ għal l-inkjesta bosta aspetti ta', ta din l-inkjesta nirringrazzja lil daw kollha li enuna, daw kollha li huma preżenti hawnhekk tax-xogħol kollu li jagħmlu. Jena naf illi eh, għaw uh, membri tal-Parlamenti Nazzjonali għawnek u ħafna mill-kommenti li se mandirizzati li l lilkom għalfejn għamilna inkjesta. Għalfejn il-Parlament Ewropew beda inkjesta ta' dat tip. L-ewwel mistoqsija diġà nafu eh, t tweġiba ta' ħaxini aħna ridna Eh, ikkonna eh, xi ħaġa li tkun propju rilevanti għalina mlek Jan Albrecht ħadem fuq regolament biċċa leġislazzjoni enormi li ġiet qabel dan eh, dak illi fil-fat zvela unbat Snowden, xaħġa li għatma konna rajna bħala qabel u aħna ħassejna li kien wasal il-waqt illi namlu xaħġa li konna l-ewwel liġi internazzjonali fuq il-privatezza ħafna Eh, parlamenti nazzjonali u koll kienu qed jindirizzaw l-allegazzjonijiet ta' Snowden minn iktar u minn inqas. Imma aħna ma tantx konna impressjonati dwar ħafna mill-inkjesti nazzjonali li saru dwar dawn l-allegazzjonijiet. Ma impressjonajni xruħna għaliex il-parlamenti nazzjonali għandhom ħafna konflitti eh, dwar il-mod kif jindirizzaw l-intelligence kien hemm xoħut illi indirizzaw il-kwistjoni b'mod effettiv ħafna ma mhix ħaġa faċli u dak li skoprejna aħna fil-inkjesta tagħna ma kienx faċli għalina u għalli minn banda eh, naħdmu mal-Aġenziji tal-Intelligence illi eh, minn min natura tagħhom stess huma sigreti u ma jistgħux jikxfu kollox għalhekk iridu jkunu skrutinizzati eh, f'kuntest diffiċli ħafna huma anakronistiċi ma tantx ikunu modernizzati għaliex da jitlob il-ħafna lubija minnaħa tal-membri tal-parlamenti. Imma l-allegazzjonijiet ta' Snowden permettuna illi minn banda nindirizzaw kwestjoni tal-modernizzar tal-arranġamenti ta' skrutinju ta' servizzi tal-intelligence minn banda imma li namlu xi ħaġa aktar importanti jiġifieri nippruvaw naġġornaw il punt l-aktar importanti ġifri, das sensila ta' kwistjonijiet li aħna qed insejħula Digital Bill of Rights. Dawk il-punti fejn l-Unjoni għandha kompetenza partikolari. Smajtu ilkom tisimaw il-lum fuq Safe Hub il-mod kif aħna nitrasferixxu data ta' negozji bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq l-arranġamenti partikolari li għandna fl-Unjoni Ewropea frabta mal-mimit kontra terrorizmu dwar li ah, kwestjonijiet finanzjarji bħas Swift. U eh, ħafna kwistjonijiet oħra illi għanna nindirizzawhom frabta mal-allegazzjonijiet u eh, l-affarijiet illi zvela s-sur Edward Snowden. U x'namlu dwar il-cloud computing, l-open source, dawn l-affarijiet kollha illi huwa semma U aħna dawn l-allegazzjonijiet ħadniehom bis-serjetà għaliex setaw iwasluna biex namlu rakkomandazzjonijiet pożittivi fl-aħħar mill-aħħar. Din kienet l-idea tal-inkjesta li aħna wettaqna. Kellna se nieħdu sitwazzjoni diffiċlu kontroversjali għall-aħħar u niżguraw li nindirizzawa bis-serjetà u li nidħlu fid-dettalji tagħha U dan kollu seħ fl-istess moment meta aħna propju f'dan il-parlament konna qegħdin infaslu l-ikbar uh, biċċa uh, ta' leġislazzjoni li qatt Timna fuqa fuq dan l-istess qassam dan l-istess suġġett. L-istennijiet ma kienux oljien, kena madwar sitxur biex namlu kollox, kena namlu bosta intervisti, ħafna komitati ta' skrutinju anki fuq is-servizzi tal-intelligence ta'kom stess, miex ħaġa faċli xejn għaliex l-intelligence hija kwistjoni ta' sovranità nazzjonali, kompetenza nazzjonali, mhix kompetenza tal-Unjoni, imma kien hemm ħafna uh, sma li ma kienu ċari xejn kien hemm saħansitra uh, eh, allegazzjonijiet dwar spjunaċ marbutin ma' l-Unjoni Ewropea wkoll ma kienu ċari xejn u mbagħad aħna nistgħu nitkellmu dwar il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Standards. Dan ukoll huwa qasam xejn ċar. Għalhekk kienet inkjesta komplessa ħafna u diffiċli ħafna ma rridx noqgħod intawwal imma fl-aħħar net irrid ngħidilkom illi jekk intom taraw ir-rakkomandazzjonijiet li aħna għamilna irrid inżid oħra kwestjoni tal-ġurnalisti u dawk li huma whistleblowers u libertà tal-istampa, sensila ta' rakkomandazzjonijiet. Naħseb ħafna minnhom huma rakkomandazzjonijiet illi intom kieku tagħmlu wara li jsir issir inkjesta mill-parlamenti nazzjonali tagħkom u aħna provajna nagħmluhom u dak li aħna rridu nagħmlu f'dan il-pjan ta' azzjoni li fassanna fl-aħħar tal-inkjesta u li niżguraw li aħna naħdmu magħkom ta' biex il-membri tal-parlamenti nazzjonali jagħmlu minn din l-inkjesta inkjesta serja li naħdmu nkomplu naħdmu magħkom fil-ġejjieni biex niżguraw li iċ ċittadini ikollhom fiduċa, jkollhom moħħom mistrieħ dwar din il-kwistjoni ta' sorveljanza tal-massa li edha indirizzaw, edin nindirizzawa din il-problema imma li mux edin namlu uh, sorveljanza tal-massa għal raġunijiet li ma mumiex marbutin mal-sikurezza tagħhom. Dak li rridu minna iċ-ċittadini u aħna lesti illi naħdmu ma'kom biex nizguraw illi aħna namlu dak li ċittadini qed jistennew minna u nittama li intom taħsbu għabħali u li nistaw naħdmu ma'kom fil-ġejjeni fuq dan il-Digital eh, Bill of Rights. Ħafna Claude, aħna smajna fuq dan ix-xogħol li għamlet din il-Kamra dan il-Parlament din hija kwistjoni konstituzzjoni l-iktar għadda importanti il-privatezza ta' ċittadini, s-sikurtà tagħhom. Imma ix-xogħol ovvjament jirrikjod li nkomplu naħdmu mal-parlamenti nazzjonali għax din hija kwistjoni kostituzzjonali għal kull parlament wara kollox. Għalek aħna napprezzaw ħafna issa dak li seni is eh, nisimaw minnant is-sur Karl Siegfried, il-rappresentant ta' Rikstak tal-Izvezja. Fidejk, snijux. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li inti tajtni ċans ni parteċipa tal-Parlament tal-Parlament l-Svezja. Il-kwistjoni ta' data protection kull ma tmur dejjem tikber fl-importanza ta' naraw iċ-ċittadini, il-xoll li għamlu, kollox qed isir digitali. Xi 20 sen ilu il-data processing u l-data storage ma tantx kienu affarijiet prioritarji imma llum l-affarijiet inbidlu Hemm messaġġ wara li sma kien hemm il-każ ta' Snowden. Iġifieri li l-leġisla iktar ma tkun stretta, iktar ma tkun qawwija aħjar il-liġi tad-data protection. Anki ġifiri fuq il-ġizduzzjonijiet li għadhom mhux daqshekk stretti. Il-protezzjoni tad-data Ovvjament, jekk din verament nemlu li importanti, mela rridu namlu regolamenti iktar stretti. Aw min jgħid li dak jekk irid isir, hekk kif qed ngħidu, ma ejja nirriflettu ftit. L-Unjoni Ewropea nafu li meta l-setat jiġu ċentralizzati fi Brussell, għattum bat ma jirġaw l-ura fuq livell eh, lokali jew reġjonali għalek tajjeb li narmonizzaw dak biss li hemm bżonn narmonizzaw biex aħna nilħu l-għan nirridu. Jiena il-proposta fuq il-protezzjoni ta' data l-Europa qed nara mill-perspettiva tal-Parlament tal-Iżvezja. Jiena ovvjament nara il-benefiċċju nara il-punti wkoll negattivi. Il-fatt li ikun hemm aġenzija waħda li tħuħsib ħsieb ġifiri li ma jkunx hemm ħafna aġenziji fejn tkun qed topera fi kumpanija jew oħra. Ma jkun hemm inqas burokrazija u inti fej għandek il-sede tijak taħdem minnem, ta' tkun taf eh, pajis wieħed kif jinterpreta il-regoli din hija ħaġa tajba, imma il-persuna li kolla dejta taħħa li tiġi proċessata jista' jagħti il-każ li ma tkunx qed toqgħod f'dik il-pajjiż fejn l-aġenzija tkun qiegħda. Għalhekk kif wieħed jista' jikkomunika anki meta ma jkunx bil-lingwa li jkun jaf u anki kif l-aġenzija se tinterpreta il regoli ċifri anki jekk one stop shop hija tajba biex ma jkunx hemm burokrazija, wieħed irid jara eżattament eh, kif tista' taħdem xi ħaġa bħal din. Wieħed ukoll irid jara l-forma tal-proposta kif inija bozzata bħalissa għandna regolament li tkollha effett dirett fl-Istati Membru. Għalhekk il-Parlament tal-Iżvezja qal li aħna nipreferu kieku direttiva dek kif għandna bħalissa Normalment direttiva tagħti iktar lok li l-istat membri fejn jimirħu il-marġni tal-manuvra li jista' jkollu pajjiż li tikkonserva wkoll il-bilanċ għal drittijiet bażiċi. Dan il-bilanċ hija kwestjoni importanti ħafna fil-protezzjoni tad-data protezzjoni tad-data hija xi ħaġa importanti kif huma wkoll il-libertà ta' informazzjoni u l-libertà tal-espressjoni. Hemm restrizzjoni fuq l-informazzjoni kif tiġi miġbura u kif tiġi ehm, ipproċessata. Drittijiet fondamentali jiġu jidħlu ehm, umbat isiru eh, dispożizzjonijiet u regoli Għalhekk jekk ma jkunx hemm biżejjed flessibilità, dan jista' jkun hemm joħloq konflitt mal-Kostituzzjoni ta' ċertu stati membri. Direttiva li l-istati membri jkunu jista' implementaw waħedhom hija xi ħaġa aħjar iktar sikura bżonn bilanċ meta għati jis l-libertà ta' informazzjoni u ta' espressjoni, anki il-bżon leġittimu li għet juża l-data informazzjoni da insibuha fis-settur privat, fl-akkademja u fis-settur privat. Meta għandek xi kumpanija li żomm id-data dan isir bil-kunsess tal-individwu. dejjem ġifiri hemm il-kwistjoni tal-integrità tal-persuna. Ara xi ġimgħa wieħed jagħmel eh, account tal-Facebook kull persuna li tuża l-Facebook jew inkella tal-internet eh, qed tafda s-service provider u dan huwa dritt ir-regolament irid ikun tali li din ma tmurx kontra l-użu eh, ta' data privata anki id-data storing u processing li ma jkollha lebda eh, li ma tagħmel lebda dannu tajjeb li wieħed ukoll jifoka fuq l-abbuż ta' din id-dejta. Abbuż jiġifieri li tmur li lil minn dak li qabel eh, l-individwu jew inkella li tkun ta' danna l-individwu. in nies għandhom ideat li huma diverġenti eh, fuq il definizzjoni ta' eh, informazzjoni sensittiva għaw min jgħat informazzjoni kif ġipu u oħrajn u li huma iktar protettivi fuq id-data. Għalek, x'data inti setati u kif din se tiġi użata? ħafna drabi n-nis ma jkunux jistaw jinterpretaw il-lingwaċ legali marbut ma dawn il-licenzi tal-utenti. Tal U ħafna drabi nis laqas ikunu jafu eżattament e- għal xiex diħli meta jafsu l-buttuna ta' accept e, li qed jaċċettaw dawk li jużaw il-Hotmail jew inkella Google jew il-Facebook qed jafdaw il-service provider mingħajr ma nieqas biss jafu minnu in-nies jistgħu jiddefendu id-drittijiet tagħhom meta jkunu jifmuhom il-setta li, li kollu l-utent jekk il-service eh, provider jgħat l-informazzjoni fuqu, il-setta tkun ikbar u tmur iġifiri għand l-utent. Mux etnejt li wieħed irid jagħmel ħaġa u mhux oħra, imma etnejt li wieħed irid tiqis x'informazzjoni għandhom ikollhom in-nies ħaġa li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea apparti ovvjament li ta' dil-liġijiet huwa li jkun hemm norma waħda, norma li l-utenti jkunu jistgħu mhux biss jifhmu ma jafdaw. Ovvjament kondizzjoni ta' copyright ukoll sabiex ma jkunx hemm konfużjoni dawn il-ftejmiet ta' data protection ikunu ta' benefiċċju mux bis tal utenti manki għal kumpanniji Jekk in-nies ikunu mitħla tar regoli, jużaw iktar is-servizzi online anki meta jridu jagħtu xi informazzjoni personali mela biex nagħlaq għandi bullet points. L-ewwel net, it-tradizzjonijiet ivarjaw f'pajji bejn il-pajjiżi u għalhekk l-armonizzazzjoni ma mhux ħaġa faċli għal pajjiżi. Il-protezzjoni legali tad-data eh, personali hija importanti biex wieħed jidikun jista' defendi l-integrità personali u biex in-nies ikunu jistgħu jafdaw servizzi online. Il-leġiżlazzjoni ta' data protection dejjem se tkun eh, f'konflitt ma affarijiet oħra pereżempju l-informazzjoni libera jew nkella l-libertà tal-espressjoni ġifri tinsawx dawn l-aspetti. Raba, tamlux l-affarijiet diffiċli għall-entitajiet pubbliċi u pubbliċi biex jużaw id-dejta għal raġunijiet leġittimi. Aħna rridu setturi eh, pubbliċi tajbin, servizzi soċjali u rridu nkomplu bir-riċerka li jinvolvi wkoll li l-fatt li d-dejta tiġi storjata u proċessata. Il-legali, il-liġi, il legali il il drittijiet legali mhumiex biżejjed in-nies jkunu wkoll mitla tal-informazzjoni. Grazzi ħafna sur Siegfried, niftaħ id-diskussjoni. Dawk in-nies li jixtiequ jikkummentaw, jagħmlu mistoqsijiet, jinterrogaw, nistgħu niftu d-diskussjoni. Lord Haney, fidejk. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel taqt biss ngħid xi ħaġa lil Claude Moraes ħafna drabi naqbel miegħu. U kritika mhux ftit ix-xogħol li għamlu il-parlamenti nazzjonali wara li kien hemm ħarġu fil-beraħ l-istorja ta' Snowden u anki l-Aġenzija tal-Sigurtà Interna. Imma U verament laqat fil-ħamil ħaj meta semma id difikultajt li għamlu l-investigazzjonijiet nazzjonali iġifiri li l-Kumitati Nazzjonali li jihdu ħsieb is-sigurtà u l-intelligence għandhom responsabilta assoluta li l-Parlament Ewropa u mandux ġifiri d-dani. ifisser li jridu joqogħdu attentissimi għall-ġir tagħhom għal dak li jgħidu għax umbat huma responsabbli eh, ta', ta dak li jagħmlu anki vizavi l-elettorat. Ġifri, eh, nafu kif għaddejja l-istorja fir-Renju Unit fuq dan. Imma qegħdin eh, janalizzaw u jsegwu l-istorja. U L-Unjoni Ewropea manda l-ebda responsabilità fil-da fil-waqt li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom. Issa, veru, inti semmejt problemi kbar. Għax hemm konflitt bejn tleta punti l-ewwel net dak li għadni kemm semmejt u li għal Klot Morris ġifieri sigurtà nazzjonali. Bla ebda dubju li f'dan is-settur il-kriminali u terroristi jużaw kull avanzament teknoloġiku kemm jifilħu imma mbagħad hemm il-protezzjoni tad-data li issa ilna niddiskutu għallum u li hija xi ħaġa verament importanti, imma hemm sittilet punt li ma tantx iddiskutejnieh anki il-kellim il-Reichstags tal-Iżvezja refera għal dan, iġifiri il-bżonn li il-kumpanniji tagħna ma noqogħdux intaqluhom bċertu problemi li jġibu ċertu zvantaċ kompetittiv fi żmien u f'dinja fejn aħna qegħdin eh, dependenti fuq il-kummerċ internazzjonali ġifri dawn it-tlet fatturi huma verament diffiċli biex wieħed illa aħħom u jikkunsidrom kulħadd għalhekk jiena mhux qed nikkritika l-kunsill għal dan imma qed naraw li qed għandna bżonn ħafna żmien biex naslu il-Parlament Ewropew ħareġ bil-pożizzjoni tiegħu u jridu eh, jiġu konsidrati imħabba l-metodu ta' koġetizzjoni ma' dawn it-tlet muturi li ħafna drabi jmuru kontra xulxin mhux faċli li jinti tlaqqaħħom. Issa, għandi ħsieb kompletament personali. Dan is-settur qiegħed jiżviluppa u jiżvolġi brata maċla ħafna. Għaw min jgħid li t-tibdili rajna f'dan l-aħħar 20 sena sej nelbuhom xi sentej jew tlieta biss. Iġifieri qegħdin f'sitwazzjoni li dejjem timbidel. Għalhekk jiena nistaqsi u ngħid jekk fil-proċess legislativ f'pajjiżi. Nużaw ħafna sunset clause fil-leġislazzjoni ġifiri li tfisser li inti wara periodu terġa' tagħmel reviżjoni biex inti ittejjiba il-leġislazzjoni meta din ma tkunx aġġornata forsi tajjeb li fin-negozjati li se jdumu bejn il-Konsil u l-Parlament tajjeb li forsi wieħed jaħseb għal xi ħaġa bħal din. Iva, Sur Ħanej, għaw xaħtiħor? ħadd ma ħadd iktar? Stage. If not, why not? Final comment. Mela, l-aħħar kommenti mill-podium tagħna. Filip, l-ewwel net nirringrazzjak ħafna Nirringrazzja il-kellima li għal eh, fatt li tawna lista tal-isfidi li qegħdin iffaċċjaw Ippermettuni, ippermettu li nisnejt, nispjega li naħseb li dan it li u rejtu intom aħna ma nistawx ma naqblux miegħu. Naħseb li hija ħaġa f'waqta li dejjem nirrepetu dan kollu li nwaslu dak kollox li jolqotna fil-proċess. Dan ilna namlu hissal sentej. Kenna 4000 emenda għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Qabel ġifiri ersaqna lejn dokument wieħed komuni. U l-emendi tkellmu fuq dak li semmejna hawnhekk in-negozjajna mal-partiti kollha. Il-partiti tagħkom wara kollox negozjajna dokument li kważi il-membri kollha mbagħad tal-Parlament qablu ma dak li diskutejna għax kienu ġew konsultati, ħadu sem fid-dibattiti u anki il-gruppi speċifiċi fil-istati membri tagħkom għalhekk jiena nasal mistoqsija Anzi, nasala l-impressjoni, jekk wieħed jagħti daqqatajn u jerġa' jara l-vot li ħadna l-ġimgħa l-oħra, tistgħu taraw l-emendi li intom qegħdin titkellmu fuqhom hawnhekk. L-impressjoni tiegħi kważi ma irrit ngħidilkom li l-proposta tal-Kummissjoni kważi biddilna kull artiklu. Imma veru imxejna. Iva, eh, fuq il-one stop shop, ħanejdlek. U importanti li wieħed jifem l-problem għadamana anki l-lum fil-qafas legali tal-suq wahdini tagħna. Diġà illum għandna l-problema li ċittadini tagħkom jaċċettaw iċ-ċittadini eh, tal-Lussemburgu jridu jindirizzaw lill-Amazon biss fil-Lussemburgu. Iġifiri, diġa edha hekk li jridu jmorru għal kumpanija prinċipali u fej tkun fej kollha sede tagħha. Ġifiri, illum il-liġijiet ta' protezzjoni diġa huma problema biex jiġu nfursati għacċittadini ċittadini tagħna dak kollu li ddieħel fis-suq. Ġifieri fuq ir-regoli tal-kompetizzjoni fejn għanna level playing field, naħseb dan ikun eżempju tajjeb li permezz tiegħu nindirizzaw il-protezzjoni tad-data, ġifieri regolament tas-suq li japplika bl-istess mod għal kulħadd Il-Parlament Ewropew introduċa il-formulazzjoni li jgħid li ċittadin fl-istat membru jista' japplika eh, vaja l-autorità f'pajjiżu u din l-autorità ovvjament tagħmel kuntatti mal-autorità tal-one stop shop. Bekk ikun hemm ukoll ċertu konsistenza u wara kollox Dan li rridu aħna ċertezza legali, l-applikazzjoni, implementazzjoni konsistenti speċjalment dan huwa punt li għal kumpaniji huwa importanti ħafna għad-dinja kummerċjali nafu li l-zvantaċ kompetittiv huwa li għanna normi li varjaw hemm xi 28 norma u l-kumpanija li kumpaniji li jiġu minn barra u jitlu jridu jitlu fis-suq tagħna laqas biss jagħtu każ kif huma formulati l pajjiżi differenti għalhekk ikollhom vantaġġ kompetittiv. Pereżempju qed isemmi s-settur tal-IT, il-kwistjoni tas-sorveljanza. Hawnhekk irid ikollna bżonn l-innovazzjoni teknoloġika u din tasal jekk ma jibqax di ma nżommux ma l-zvantaċ bħal eh, Facebook, bħal Google li kollom parti missu kbira fissu Ewropew. U għalek għanna bżon approċ komuni tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew flimkien, jekk nistgħu nifukaw fuq l-isfidi li għadbaqa qoddimna Inkontu regolament jiena ovvjament ma nistax ngħid li wara kollox dan irridu aħna. Jiena sodisfatt ngħid li il-kollegi u jiena lesti li konna dialogu ma'kom anki fuq affarijiet li nistaw nfetqu fuqhom ma' speċifiċi għax l-ideja hija li konna regolament li ma jkoprix l advanzi teknoloġiku ta' sentej li ġejjin, imma li tkun neutrali, teknoloġikament neutrali, għax ikun ibbażat fuq il-prinċipju definizzjonijiet li jiġu applikati għal teknoloġiji tal ġejjini Meta wieħed Eh, is eh, per eżempju Google, Google Glass li se jerġgħu jġibu revoluzzjoni oħra għal mod ta' kif aħna nipproċessaw data personali għalhekk tibqgħu xlura fil-xur fil-ġemat li ġejjin meta l-Kunsil tal-Ministri se joħroġ bid-dispożizzjonijiet tiegħu. Aħsbu wkoll fuq il-xewqat tagħna Parlament Ewropew li aħna nixtiequ li nagħtu xi ħaġa tajba li ċittadini Ewropej tagħna dwar ir-regoli tal-privatezza fl-Ewropa. Għalhekk dan hija din hija responsabilità komuni tagħna. Grazzi ħafna. To the podium I had a card. Jiena kelli talba mill minn għandkom. Ġifiri nistaw forsi tistgħu tiskellmu mbagħad nerġgħu ngħaddu rapporters tagħna hawnhekk. Alessandra Moretti mill-Italja. Grazzi ħafna, President, nirringrazzja l-rapportez għal eh, da dibattitu importanti fuq suġġett rilevanti ferm. Jiena rrit eh, ninforma lil eh, kumitat illi fl-Italja aħna edin fil-Kamra ta' Deputati niddiskutu dan is-suġġett huwa suġġett li permezz tal-proposta eh, tal-liġi li ġiet ippreżentata qegħdin nippruvaw eh, naraw dak li miktub fl-artikli 16 u 17 ta' direttiva f'dak bħala rettifika u tħassir u anki il-dritt għal li xi ħaġa tintesa eh, jew suġġetti rilevanti u attwali ħafna bil-proposta tal-liġi tal-Parlament aħna maħniex biħsibna inħablu l-affarijiet imma aħna irridu illi din il-netwerk tibqa territorju ta' terit ta' libertajiet reali u mux anonimat, ġifiri aħna kontra kull forma ta' anonimat illi uh, wara dan l-anonimat jistaw jinħbew manifestazzjonijiet ta' violenza, ta' insulti, ġifiri meta di il-network il jissir post ta' aggressjoni aktar minn xejn f'dawn il-ġranet fl-Italja dibattitu huwa eh, attiv un anqal ħafna fuq dawn is-suġġetti għaliex eh, jirrigwarda drittijiet li huma kontroposti u l-lan tal-din il-proposta tal-liġi għalli jinstab bilanċ bejn id-drittijiet differenti, per eżempju, minn banda dritt għall-informazzjoni, dritt għall-informazzjoni u mill-banda l-oħra id-dritt tal-persuna kontra kull dritta, kull, kull tip ta' aggressjoni u violazzjoni ta' dinjità ta' dak li jkun id-dinjità tal-individwu bil-protezzjoni ta' partikolarment ta' dak li huma l-iktar vulnerabli li f'dan in-netwerk jistaw ikunu medda fid-dinjità personali tagħhom tantu hekk li proposta ta' liġi li hija msejħa ħarsien tad dinjità personali fuq l-internet Għalek, ah, batem dal-punt importanti ferm fuq cyberbullying u dana ġalna nifacċaw mux biss dan l-argument mill-perspettiva ġuridika, teknika u leġislativa, imma anke mill perspettiva kulturali, jiġifiri li aħna nedukaw l-żazah biex jużaw il-network, jużaw l-internet eh, b'mod li jkunu xorta waħda imħarsa minn kull forma ta' aggressjoni bħal illum hemm tipi ta' aggressjoni eh, korro ħafna kontra n-nisa li pereżempju jsibu eh, il-kuraġġ illi jikxfu l-uċuħ ta' dawk li jkunu għedin jagreduhom U għalek jiena nħoss illi minnaħa tal-Unjoni Ewropea, minnaħa tal-Parlament Ewropew, minn din il-perspettiva, irridu nkunu eh, ċari uh, anki bil-mod kif aħna infaslu il-parametri li umbat skontom l-istati membri għandhom jihdu azzjoni. Ti, del riassunto del dibattito che ha luogo nella Camera dei Deputati. Grazie. Tassew tal- sommarju tijak ta' dibattitu fil-Parlament Italjan. Kelma fil-qosor. Claude, forsi, t-kommenta? Iva, jekk eh, t-permetti li l-ortani, natiħt weġiba fil-qosor, jena għandi ħafna aktar rispetta liħ mill għati se jkollu għalija. U jifem il-servizzi tal-intelligenza u jina kont provokattiv imma fatwali u koll ħaġa dwar il-Parlament Ewropew li huwa uniku u Parlament Internazzjonali m'għandux responsabbli għal servizz tal-intelligenza. Ħlief itsem li huwa tagħna stess imma m'għandux responsabilità eh, għal servizzi intelligenti dan is-sens. Fejn jiena ma naqbilx miegħek, Lord Henry. U għalli ma t-niskellim fuq il-fat li ħna m'għandniex responsabilta għal servizz intelligenti, hemm differenza bejn dak li aħna nistgħu ngħidu u dak li jista' jgħid il-Parlament Svediż jew l-Assemblea Nazzjonali jew il-House of Commons. Kwistjoni kienet li aħna kellna opportunità li nisimaw il-komitati ta' skrutinju tal-parlamenti kom din kienet sitwazzjoni unika għalina U din seħħet meta l-allegazzjoni tal-NSA kienu laħqu l-qofol tagħhom. Aħna marna l-Istati Uniti u kollu smajna l-Kongress u l-iktar ħaġa importanti dwar dan kollu huwa li aħna skoprejna dak li sa kulħadd jaf li huwa realtà jekk inti membru ta' parlament u ġejt elett b'mod nazzjonali, inti għandek problema ibsa, għadma ibsa, jekk inti jgħat fuq komitat tal-intelligenza m'għandek ġaqsek problema inti tiħu sem f'dan il-kumitat għamel xogħolok. Meta kien hemm dawn allegazzjonijiet tal-NSA xi ħaġa li qatt ma ġrat qabel kien hemm il-kwistjoni tal-Pentagon fis sabajnijiet imma ma kien hemm xejn għat bħal dawn allegazzjonijiet Allura meta seħħew dawn Bosta komitati ta' skrutinju li aħna tkellimna magħhom ġew metluba illi jeżaminaw dawn il-gazzjonijiet. Meta eh, kellhom jagħmlu dan ħafna membri parlamentari kellhom jużaw arranġamenti li mhumiex aġġornati biex jiskellmu ma' servizzi ta' intelligenza li kienu qegħdin jużaw risorsi fuq livelli għoljin ħafna f'sistema illi ma kienieċ infasla għal issa. U hija xi ħaġa li skoprejna din u l-membri parlamentari kellhom bżonn ikollhom il-kuraġġ ukoll biex jistaqsu u jitkellmu mal-servizzi tal-intelligenza l din kienet il-problema rigward l-interazzjoni bej il- il-membri parlamentari u servizzi tal-intelligenza u għallura dak li nsejħu aħna għalih f'dan ir-rapport u għalih aħna nissuġġerixxu li nsejħu l-modernizzazzjoni ta' dawn l-arranġamenti ta' skrutinju għaliex jekk ma nagħmlux dan ser jkun hemm komunità tal-intelligenza dejjem ikbar li kollha ħafna inqas skrutinju fuqha. Il-White House ammettiet eh, dan f'diskors qabel il-miliet spiċċaw biex ma kienx hemm biżejjed kontroll fuq l-NSA. Il-White House għalita din il-ħaġa kien hemm il-Kumitat ukoll u allura dak li ngħid lilkom bħala l-Parlamenti Nazzjonali. Dan waħda minn l-affarijiet li tallimna hawnhekk neħtieġu modernizzazzjoni ta' dawn l-arranġamenti ta' skrutinju. Ma jfissirx illi aħna n-responsabilta għalija, ma jfissirx illi fil fat aħna konna f'pożizzjoni unika illi stajna neżaminaw dawn l-entitajiet kollha. Grazzi Klod tal-kommenti tiegħek sajjena bħala President rajt li xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Sir Bronx, jekk tixtieq titkellem għamlu issa u fil-qosor għaliex waqajna lura sabiex nkunu nistgħu niffanalizzaw din il-parti tad-diskussjoni tagħna. Jina smajt il-bosta smieħ li kienem affaxxinawni, kienem ħafna affarijiet li kontat nistenna. Gvernijiet jispjonaw gvernijiet oħra, gvernijiet jispjonaw fuq nies li huma jaraw isu bħala l-għadu tagħhom. L-iktar ħaġa ma li ma konċet nistenna kienet rivelazzjoni ta' xaħat jismu Annie. Eni kienet taħdem mal MI5. Naħseb li hija l-ex tfajla ta' David Shale. Wi qalet li il-gvern għamel spjonaċ ukoll mod ta' rutina fuq il-membri tal-kabinett u l-ministri. Jiena li din xi ħaġa ta' sorpriża u għalfejn jużaw dawn l-informazzjoni. Grazzi tal-li inti kon daqsek. Zammej daqsek fil-qosor, is-sur Siegfried issa, un bat jekkaw xaħat ieħor jekk ixtieq il komment jekk joġobkom fil-qosor. Għaliex l lura u rridu ngħaddu biex niddiskutu l-aħħar parti fuq il-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Sor Siegfried. Grazzi. Dak li jagħmilha daqshekk diffiċli regalaw l-internet bħalma qalu ħafna li jimmix xi ħaġa li tiffoka fuq livell nazzjonali. Però la mija xi ħaġa fuq livell Ewropew biss, imma qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija globali għandek negozji madwar id-dinja kollha tkun xi ħaġa tajba kieku il konsumaturi iduru biss lejn il-kumpaniji Ewropej ma tkunx ħaġa tajba jekk in-nies ma jibqgħux iduru lejn il-kumpaniji Ewropej minħabba li jkun hemm wisq politiki illi jipprevjenu l dawn in-negozji biex joffru dak illi il-konsumaturi qegħdin ifittxu u jistennew. Rigward il-komment illi ma rridux impoġġu il-negozji Ewropej fi żvantaġġ m'għandix dubju li dinja l-ideal ta' kulħadd pero irridu noqogħdu attenti immens. You made it short and sharp and back to Tajjeb fil-qosor, rapporter, fuq l-axar kommenti illi saru Sora Albrecht. Nishtiq, eh, nistiednek biex verament titkellem turi dawk il-punti fejn hemm bżonn ta' titjib biex inħarsu l-interessi komuni tagħna jiġifieri mhux ikon aktar burokrazija ma qed konna inqas. U dawn huma l-interessi komuni tagħna ta' kulħadd. Il-partijiet kollha fil-Parlament Ewropew qegħdin jaħdmu biex jipprovaw jekspu dan f'dan iż-żmien imma ejja naħdmu flimkien ejja nħarsu lejn is-sustanza u ntejbuha u mhux eh, nitkellmu b'kummenti ġenerali dwar dak li m'għandux qabel għaliex dawn dawn naħseb ilkoll naqblu fuqhom. Issa wasalna l-aħħar sija ta' dan il-vjaġġ twil li kellna llum. Nitkellmu fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Ringrazzja lill kelliema kollha li kellna u nistiednu l-MEPs li huma valuti dan is-suġġett is-sur Nikolaj Zipernike, il-Viċi President għal Komitat tal-Kwistjonijiet Legali. Jekk tiġu hawnhekk, nis nkunu nistgħu nibdew iktar ma nibdew malajr iktar aħjar. Thank you.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 Okay, shall we go? Shall we go right away, please? Let's, let's make it smooth, final hour. Tajja, peja naddu issa għal l-axar sija tagħna. Kwistjoni xejn inqas importanti m'għandix dubju li waħda mill-anijiet tafu li waħda mill-anijiet ta' trattat ta' Lisbona kienet puntu l establishment il-ġlieda tal-ġlieda kontra il-kriminalità fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Din kienet priorità taħt l-Lisbona. Il-Kommissjoni ħadet inizjattiva biex tipprovdi għal bażi legali għal uffiċċju tal preskutur Pubbliku dan jinsab f'artiklu 86 tal-ċattat fuq il-funzjonar tal-Unjoni Ewropea Dan huwa stabilixximent nitkellmu fuq l establishment ta' dan l-uffiċċju l-interessi tal-Unjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u ukoll nitkellmu fuq il-kriminalità transkonfinali serja dawn huma insibuhom f'artiklu 83. Hemm diffikultajiet, hemm nuqqas, nuqqasijiet ta' din l-inizjattiva aħna konxi illi l-istati membri ma tantx jixtiequ iċedu fuq din il-kwistjoni tant importanti biex dawk illi jisfidaw il-ġustizzja jitresqu għal ġustizzja fuq kontest transkonfinali qed nitkellmu. Kontemplaw ukoll id-diffikultajiet tekniċi meta nitkellmu fuq il-bażi tal-Eurojust bħal ma tidher pal ma jidher dan is-suġġett fit-trattat. Il-kwistjoni kwestjoni tal-yellow card għall-arma ġifiri minnaħa tal-parlamenti fuq il-ġurisdizzjoni tal-ġurisdizzjoni kriminali għal daqstant din f'dan is-soġġett eh, tkellmu fuq ukoll il-mandat ta' arrest Ewropew kien hemm talba biex eh, jiġu mandati xi regolamenti, drittijiet ta' proċedura, drittijiet ta' interpretazzjoni, għat traduzzjoni, dritt tal informazzjoni proċedimenti kriminali, dritt tal-avukat, dawn huma kollha miżuri li ġew adottati u hemm proposti ġodda wkoll fuq l-għajnuna mna tal-istat, il-preżunzjoni tal- tal-innoċenza u anka salvagwardi proċedurali għat-tfal dawn huma jinsabu qudiem il-Parlament u il-Konsil nisimgħu mix-Shadow Rapporter fuq ir-regolament dwar dan l-uffiċċju Senjura Birgit Sippel. Umbat nisimaw nisimgħu minnant is-sur Nikolaj Thank you very much. As this is the last Grazzi tassew din hija l-aħħar parti ġurnata twila, m'għandix dubju li kulħadd u għafti jien u għalek ser nibda il-messaġġ tiegħi mod naqra differenti għaliex inħoss li hija idea tajba illi il-membri ta' parlamenti nazzjonali differenti illi ikkollom l-opportunità ta' skambju dirett għalija din il-parti hija waħda Importanti għaliex jiena nistan jiena qed hawnhekk minn flok żewġ membri tal-Parlament oħrajn li huma li ma jistgħux jipparteċipaw din il-laqgħa wara l-ofsinhar u għalhekk jiena se nagħmel l-almor tiegħi. Nfakkarkom li dalodu ħana tkellimna fuq l-Europol u issa ser nitkellmu fuq il-Prosekutur Pubbliku Ewropew u il-mandat ta' arrest Ewropew. Għal xi żmien it-teħid deċiżjonijiet u l-politika iffukaw fuq il-qasam tal-prosekuzzjoni. Jena naqbel illi dawn il- punti meta nħarsu lejhom bħala kwistjonijiet individwali huma importanti huma neċessarji u jagħtu valur miżjud jew nittamaw li jagħmlu dan fil-futur ukoll. Ma dan huwa parti biss, parti waħda biss mis-sistemi legali tagħna għaliex is-setat fil-prosekuzzjoni u sistemi ġudizzjarji huma fl-idejn tal-awtoritajiet pubbliċi. U tajjeb li natu l-impressjoni ċittadini u ma jistaw kollon fiduċi fis sistema u biex namlu dan, mux biss għan neħtieġu il-kooperazzjoni fil-qasam tal- prosekuzzjoni huma wkoll fil-qasam tad-difiża u fil-qasam ta' drittijiet proċedurali hawnhekk waqajna ftit lura u għalhekk illi jiena nixtieq insemmi xi eh, miżuri konkreti mhux biss fuq l-PPO u fuq il-mandat ta' arrest Ewropew ma wkoll ir-rabta, rabta diretta immens illi dawn il- Miżuri kollha għandhom ma' drittijiet proċedurali għaliex jekk inti jekk ikun hemm pożizzjoni qawwija dwar il-prosekutur pubbliku mbagħad eh, is-setat tad-difiża fl-Unjoni Ewropea. X'namlu dwar dan, jiġifieri din hija kwistjoni nqogħdu attenti dwarha. Nibda fuq b'xi punti dwar l-IPPO qabel nitkellem fuq il-mandat eh, ta' arrest Ewropew. Iva, il-Parlament Ewropew u l-gruppi politiċi hawnhekk jaqblu b'mod ġenerali illi prosekutur pubbliku bil-kompitu li jġilet il-frodi u iħares l-interess finanzjari tal-Unjoni e, tkun ikun xaħġa tajba imma meta nħarsu lej proposta tal-Kommissjoni naraw xi problemi u koll għaliex minnaħal waħda. Id-deċiżjoni għal din din l-istituzzjoni ittieħda permezz tal-proċedura ta' konsensi ġifiri maħniex involuti fid-detalji kollha tad-deċiżjoni imma huwa biss fl-aħħar ta' deċiżjoni li aħna nistgħu naqblu magħha mal-proposta ħajja jew inkella ma naċċettawiex. U għalhekk aħna ddeċidejna illi nagħmlu rapport qabel in-negozjati jibdew biex niddeskrivu l-pożizzjonijiet tagħna u x'għandu jiġri jekk il-Kunsill u l-Kommissjoni fl-aħħar tal-proċeduri jkunu jridu l-konsens tal-Parlament dinja hija dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nsemmaw leħinna sabiex il-Kunsill ikun jaf iżomm quddiemu x'inhuma l punti meta huma qegħdin jiddibattitu li PPO u l-mandat ta' arrest. Fil-proposta tal-Kommissjoni nixtiequ waħda problemi hija nixtiequ prosekutur pubbliku indipendenti li neċessarjament ikollu s-setat li jaħdem fuq il-kwistjonijiet imma Minħal oħra, x'inhuma drittijiet ta' difiża, drittijiet proċedurali, din hija xi ħaġa li għandna kemm bdejna naħdmu fuqha ċertu punti u maffarijiet li diġà semmejna l-lum il-ġurnata kollha affarijiet li huma neċessari għaliex jekk inbilli jkollok l-aċċess tal-avukat jekk inti ma tkunx taffordat tħallsu u jekk ma jkunx hemm id-dritt għall-għajnuna minħata tal-istat. Mbagħad meta nitkellmu fuq preżunzjoni tal-innoċenza fil-Ġermanja hemm xi żewġ każijiet fejn dan il-punt importanti ma natax daqshekk importanza. U tkun fej tkun fil-proċedimenti anka fl-ħajnet ħati jew mhux ħati, għandu jkollok id-dritt illi informazzjoni dwar l-akkużi jiġu trattati b'responsabilità għaliex hekk ikun hemm xi akkuża li ma tkunx tajba, allura din tista' taffetwa l-ħajja ta' bniedem. Allura għandna ħafna xogħol x'nagħmlu meta naħsbu fuq is-setat tal-persekuzzjoni minħal waħda, speċjalment eh, fil-kariga tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u id-drittijiet proċedurali, drittijiet tad-difiża minnaħa l-oħra. Irridu niżguraw li dawn drittijiet ta' difiża ikunu jistaw jitlu fis-seħ jaħdmu meta il-Prosekutur Pubbliku Ewropew jibda bil-ħidma tiegħu. U nittama illi naslu forsi wara esperjenza ta' ftit snin ikonna l-possibilità illi nespandu il-kompitu tal- prosekutur pubbliku Ewropew anka biex ikopri kwistjonijiet oħrajn ma nafu illi kien hawn xi stati membri illi ħadu il yellow card u għallura iva l-opportunità ta' kooperazzjoni imtejba ma jekk din l-IPPO ser ikun effettiv u biex jagħmel sens għal ċittadini Ewropej li ħalsu t-taxxi ma tkunx idea tajba li konna disa stati membri biss li jieħdu sem f'din l-inizjattiva ġdida. Imma l-aħjar bil li jista' jkollna huwa jekk il-maġġoranza jew inkella kollha l-istati membri kollha jażlu li jipparteċipaw. Inkella hemm xi dubji kemm tista' tkun effettiva din il-miżura. Daqshekk mela daqshekk minn ħatijaj dwar l-IPPO issa se nitkellem fuq il-mandat ta' arrest Ewropew. Tafu li dan ilu fis seħħ għal numru ta' snin u riżultati tajbin fil-kooperazzjoni, fil-rigward ta' persuni huma akkużati biex dawn jittieħdu minn stat membru għal ieħor, imma mill-bidunet aħna ħdimna u din il-kwestjoni tal-mandat ta' rest Ewropew. U kien hemm bosta problemi, problemi li ma stajniex insibu eh, soluzzjonijiet għalihom. X'inhuma dawn il-problemi? miex xi ħaġa ċara dwar li ma huma reati li jagħtu raġuni biex wieħed jippreżentaw jew joħroġ eh, mandat ta' arrest. Tuża biex ikollok xieda f'pajjiż differenti, li jiġi minn pajjiż differenti, fost affarijiet oħra, u ġilli lanqas ikun hemm biss provi tajbin U lanqas provi li l-persuna li kontriħ joħroġ il-mandat mhux bil-fors ikun ħati. Anka meta jinħareġ wara jibdew ifittxu l-evidenza, jiġifieri nis jinżamu f'detenzjoni f'pajjiż differenti fejn ma jifmux il-lingwa ma jafux is-sistema ġudizzjarja u kif jaħdmu l-affarijiet f'dan il-pajjiż barrani jistgħu jinżammu f'bosta xhur u f'ċertu każijiet anka għal snin u jista' ikun ukoll illi dawn il-persuni li jinżammu fid-detenzjoni f'pajjiżi oħrajn ma jkunx hemm raġuni valida għaliex jinżammu hekk u dawn mhumiex affarijiet li jgħinuna ħadd illi ikun għamel sena jew iktar ġo ħabs barra minn pajjiżu ifisser illi ħajtu spiċċat il-prezenzjoni tal-innoċenza mbagħad jekk inti titlaq mill-pajjiżek u hemm xnijat dwarek. Anka jekk inti tirritorna f'pajjiżek dejjem ħajkun hemm xi ħadd li jgħid kien hemm xi raġuni għaliex eh, din il-persuna tieħdet f'dan il-pajjiż mux kolħat se jemmen li minti xħati, għandek nejn titla fil-kontat ma' raba, ħbib, posta xol, ecc. Għalek xol fuq id-drittijiet proċedurali jista' jgħin u jati eh, raġuni għalfejn l-mandat ta' rest Ewropew jaħdem aħjar mill-li jaħdem illum. Ħadd mu lest li eh, jinjoraħ dan l-istrument jew eh, imma irrit jaħdem aħjar mill-li ħadem sissa dawn id-drittijiet proċedurali se se xi xiftit, se jtejbuħ, u għalhekk aħna tlabna l-Kommissjoni biex toħroġ bi proposti leġislattivi addizzjonali Wieħed mill-punti għalli mux biss id-drittijiet proċedurali kif ġew deċiżi u se jkunu deċiżi fis-snin li ġejjin, irridu jkunu irrispettati. Aħna għanna bżon ta' iktar ċarezza dwar ir-raġunijiet, dwar ir-rejati u dwar eh, l-istatus tal-prosekuzzjoni qabel ma jiena nista' nitlob mandat ta' arrest Ewropew. ċertu raġunijiet tar-rifjut irridu jiġu ċarati u hemm bżonn ukoll li konna regoli iktar ċari dwar l-alternattivi ta' detenzjoni, b'mod partikolari detenzjoni qabel il-persuna ma jitress u l-qorti għalix mux dejjem huwa meħtieġ li persuna tinżam fil-ħabs jistaw jintużaw miżuri oħrajn pal video conferencing jekk ikollok tisma' xieda ta' xi ħadd hemm alternativi oħrajn għal ħabs. U l-aħħar punt tagħmel x'tagħmel anki jekk tagħmel ħiltek xorta jisiru zbalji u xorta eh, jinqataw sentenzi zbaljati. U rridu naraw xieġri wara meta inti tinqata eh, sentenza tinħeles eh, inti toħroġ mill-ħabs, eh, ħajtek tkun distrutta, imma forsi jgħatuk ftit flus biex eh, tkun tista' terġa' tibda ħafna affarijiet saru, ħafna affarijiet fuq id-drittijiet proċedurali fil-qasam tad difiża diġà jridu jiġu leġislati u jiena issa ħerqana li nisma' mill-membri tal-parlamenti nazzjonali uh, x'jaħsbu huma fuq dawn il-punti jekk importanti. Grazzi, Sinjura Sippel. Issa jiena irrid infakkarkom illi il-ħin qiegħed jafas Aħna suppost illi nalqu sa' sitta u nofs, zommu dan f'moħna sabiex eh, nġestixu il-ħin li għan li baqalna b'mod għaqli. Is-sur Nikola Siprian Nika. Grazzi ħafna, President, il-Barn of tajja tajjeb il-kulħat. Jiena rrit ngħid illi il rumanija esprimiet l-appoċ tagħha għal l-IPPO għabbażi tal-strutturi eh, eżistenti dan huwa eh, sali pittoro propju biex eh, aħna nibdew naħdmu fuq dawn l-affarijiet huwa suġġett importanti anke fir-Rumanija u mbagħad dwar il-proposta tal-Kummissjoni fit-28 ta' Ottubru tal-2013 14 il-Kamra tal-Parlamenti Nazzjonali bi 18 il-vot minn 56 batu opinjonijiet raġunati l kommissjoni dwar il-prinċipju dwar iksur ta' prinċipju ta' sussidjarjetà kif nistgħu naraw minn dibattiti li seħu dal-aħħar fil-Parlament Ewropew Alla volja hemm poċ pjuttost qawwi għall ippo xorta l-proposta tal-Kommissjoni tista' tissaħħaħ dwar l-istruttura Rumanija taqbel illi konna u e kif proponita il-Kommissjoni bħala struttura ġerarkika deċentralizzata b'kompetenzi esklusivi fil-rigward ta' reati li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-modell tal-kulleċ jagħmel din l-istituzzjoni waħda tantx effiċjenti u mhux m'hemm bżonn ta' istituzzjoni uh, simili għall-Eurojust għaliex ikollha wkoll kompetenzi limitati mbagħad biex nippreżentaw is-sitwazzjoni uh, fir-Rumanija aktar fid-dettall irid ngħid li l-gvern huwa miftuħ għal kull proposta maħsuba biex tiżgura li miżuri għal ġlieda kontra korruzzjoni jsiru iktar effiċjenti u anki miżuri biex niġġieldu kontra il-frodi fl-Ewropa. Il-Ministeru tal Ġustizzja jaqbel mal-ħolqien ta' entità għall-ewwel darba entità illi għandha l-kompetenzi meħtieġa u r-riżorsi biex tinvestiga, tipprosegwixxi u tressa il-qorti persuni illi huma mixlija bi frodi jew attivitajiet oħran li għamlu ħsara lill interessi finanzjarji tal-Unjoni fuq livell lokali u anke transkonfinali. Fi rigward tal-Kamra tad Deputati tal-Parlament Rumen, kemm il-Komit komitat eh, speċjalizzat fil-affarijiet barranin u l-komitat speċjalizzata fil-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, it-tnejn li huma esprimew l-opinjoni tagħhom fuq it-tisħiħ ta' drittijiet proċedurali ta' persuni is-suspettati illi qed jiġu li jkunu eh, imresqa qudiem l-PPO. L-azzjoni biex inħarsu l-interessi finanzjarji fuq livell tal-Istati membri mhux biżejjed nifmuh dan u nistgħu nagħmlu iktar. L-ammissibilità transkonfinali tal-provi dawn ir-rabtiet transkonfinali u livell ta' assistenza jistgħu jsiru biss permezz ta' EPPO u differenzi bejn is-sistemi ta' prosekuzzjoni fl-istati membri jista' jwassal għal forum shopping sakemm ikun hemm alternattivi iktar favorevoli f'ġurisdizzjonijiet oħrajn. Barra minn hekk li wieħed eh, iddaħħal is-setat kollha fi struttura waħda għandu ħafna vantaġġi fir rigward tal-effiċjenza ta' azzjoni li tittieħed kontra l-kriminali. Aħna nixtiequ ngħidu dan. Hemm bżonn illi naddottaw miżuri biex niżguraw li l-abbozz ta' regolament ikun kompatibli ma' leġislazzjoni nazzjonali u importanti li natu bizzejiet garanziji sabiex il-proċess ta' l-azla jippermetti aċċess ta' prosekuturi mill-Istati membri kollha biex jinħatru bħala prosekuturi Ewropew u anki bħala prosekuturi Ewropej delegati li flimkien ma' prosekuturi Ewropew jaddottaw il-regoli eh, għal uh, l-IPPO, bżon li konna regoli dwar il-karriera tal prosekuturi Ewropew il-viċi, prosekuturi, u prosekuturi delegati inkluż eh, proċedura għall irkupru ta' danni eh, illi ibatu persuni li jintbatu l-orti b'mod abbużiv. Hemm bżonn li kunem iktar kontrolli u anki fir rigward tal-kontroll ġudizzjarju u importanti li konna regoli ċari ħafna ta' definizzjoni tagħha u anki fir rigward tal-kompetenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u aspetti dwar nuqqas ta' ċertezza u l-possibilità illi wieħed eh, jisfida deċiżjonijiet tal-prosekuturi, mbagħad dwar deċiżjonijiet tal-proċeduri li se applikaw f'inkjesti tal ipp u importanti li ndaħlu dispożizzjonijiet fuq l-irkupru tal-ispejjeż legali. Twaqif tal-IPPO minnajr entità sopranazzjonali tal-Unjoni Ewropea li kollha rwol ta' korrelazzjoni u żomm is-seta ta' entitajiet eh, li huma differenti ħafna minn stat membru għal ieħor eh, ma jista' jkun sodisfaċenti irrid ngħid li rumanija taqbel ma' twaqif tal-IPPO imma rridu inħarsu iktar biddet fid-dettal ta' din il-proposta u nfittxu kompromessa issa dibattiti tematiċi mill-gruppi ta' ħidma ma waslux għal riżultati konkreti. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Sipionika. Grazzi ħafna. Wassalt messaċ ċar ħafna dwar il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew dwar uh, eh, l-uffiċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew l-inizjattiva tal-Kommissjoni, proposta tal-Kommissjoni. Mela, issa nifdew id-dibattitu jekk joġobkom, infakkarkom, eh, zommu mal-ħin għaliex eh, Eh, nixtieq illi nala fis-sitta u nofs kif kien previst. Nibdew bis-sur Mille, rappreżentant tal-Assembleja Nazzjonali tal-Ungerija. Grazzi ħafna, President. Nibda billi najt li il-Parlament um, Ungeris jaqbel illi persuni li huma ħatja irridu jiġu arrestati u għandhom jinżammu responsabli għal dak li jkunu għamlu. Tantu hekk illi hemm bżonn illi insibu il-metodi l-iktar effettivi biex namlu dan. Issa, għal dak li rigwarda il-Parlament Ungeris it-tihdeb deċiżjoni fl-ewwel ta' Ottubru dwar il-vjolazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà żewġ partiti tal-oppożizzjoni kienu parti minn dan il-ftehim fejn ġi ġiet adottata il-proposta fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Issa, għal dak li rigwarda il-proċedura, proposti leġislativi ta' priorità għanna nużawħ u dan għandhom ikunu memuża ma' problemi li jikkonċernaw kwistjonijiet bażiċi u fondamentali fil-pajjiż. 14 il-Kamra Nazzjonali eh, qablu uh, ma' dan qablu li uh, eh, fil-rigward tas sussidjarjetà m'hemmx biżejjed argumenti Mbagħad fi rigward ta' proċeduri differenti jkun ikun eh, biżejjed illi dawn narmonizzawhom. Madana kollu fir rigward tal-valur miżjut eh, tal-ħolqien tal-Uffiċċju tal prosekutur Pubbliku Ewropew m'għandniex biżejjed dettalji dwar dan fil-proposti u dwar id-drittijiet esklusivi hemmhekk ukoll hemm xi problemi la bozz tar regolament juri li erba ġemat wara li eh, teħda ah, dawn l-opinjonijiet eh, il-parlamenti differenti diġi adottata mbagħad is-27 dokument tal-Kummissjoni natat tweġiba u l-fatt li aċċettaw il-fat li mhux faċli li wieħed isib il-limiti ta' sussidjarjetà huma qalu li hemm ċerti elementi illi ma jaqgħux fl-ambitu ta' sussidjarjetà. Aħna nemnu illi dan ma jistax ikun ġustifikat fil-każijiet kollha tkun ħaġa tajba jekk aħna naraw l-opinjonijiet tal-parlamenti nazzjonali dwar dan għaliex l-opinjonijiet raġonati jisaw jiġu adottati meta uh, jitqisu opinjonijiet differenti. Irrid inżid illi illum il-Kummissarju Redding qalet illi waħda mill-prioritajiet tagħna hija illi nerġgħu niksbu il-fiduċja tal-ċittadini u semmiet ukoll ir-responsabbiltajiet tal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna nafu li l-Kummissjoni tista' tieħu azzjoni b'tliet modi tista' temenda, il abbozzi tista' iżomm it-test oriġinali jew tirtiraħ. Issa f'dan il-każ il-Kummissjoni tixtieq iżomm l-abbozza regolament kif inhu. Jiena ma naħsibx illi din il-possibilità li tifformalizza il-tħaddim il, tħaddim jew il-ħolqien ta' uffiċċju daqshekk importanti se jgħinna biex nerġgħu nirpol fiduċja ta' ċittadini, anzi bil-kontlarju hemm ċerti sentenzi eh, jew frażijiet fid-dokument tal-Kummissjoni fejn tajt li se jqisu dawn l-opinjonijiet meta eh, jgħaddu għal fażi leġislattiva, imma dawn mhumiex garanziji U dak li rigwarda li li jekk aħna se nitkellmu dwar ir responsabbiltajiet tal-parlamenti nazzjonali u anki fir-rigward ta' uffiċċju ta' dan it-tip, aħna se jkollna nużaw din il-possibilità biex nerġgħu nirbħu l-fiduċja u nsaħħuha. U bit-tama ta' dan jiena rrid ngħid illi nittama illi dan se jiġi adottat b'tali mod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 il-Kamra tad deputati Rumena hija waħda mill-kmamar tal-Parlament Nazzjonali illi ħarġu opinjonijiet raġunati fuq il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-ħolqin tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Alla volja l-opinjoni tagħna nbidlet minn dak iż-żmien law, hemm xi ftit kummenti u anke xi dubji li għatanna. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-ħtieġa li ntejbu il-proċeduri. il proċeduri għall-attività fil-ġejjeni tal uffiċ tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u biex narmonizzaw fuq livell Ewropew id-dispożizzjonijiet tal-liġi materjali li ġustifikaw mbagħad l-inkjesti li se jagħmel fil-ġejjeni. Bħala Viċi President tal-Kumitat tad-Difiża Ordni Pubbliku u Sigurtà Nazzjonali tal-Kamra tad-Deputati Rumena, lew jiena sebt li meta il-komitat illi jina membru tijaw ġie konsultat fuq din il-proposta twaqif tal-IPPO. Irrit nara kif id-drittijiet proċedurali ta' dawk li qed jiġu investigati huma imħarsa u r il-ġdid tal olaf f'dan il-kuntest u kif rajna fi Strasburg il-ġimgħa li għaddiet dawn huma kwistjonijiet illi ġew diskussi fit-tul u rridu jittejbu. Jina naf li mandiġ ħafna ħin u għalek nishtiq insemmi tlet punti li il-Kamra ta' Deputati ta' Rumanija tħoss li huma importanti ferm kif qal il-Vice President Nika. Dawn huma l-punti l ewwel iridu niskuraw li proċess ta' għażla għal prosekuturi tkun ġusta bizzejet u li tagħti l-istati membri kollha l-possibilità illi ikollhom uh, viċi prosekuturi u delega, prosekuturi delegati li flimkien mal prosekutur pubbliku Ewropew jaddottaw uh, eh, regoli għal proċeduri interni tal-IPPO. Eh, uh, Umbat irridu nwarbu darba l-dejjem bil-drawa li nissobordinaw l-offiċju tal-prosekuturi nazjonali u anki il-possibilità li dawn jibnu każijiet għaliex Mbagħad hemm bżonn ukoll li konna regoli iktar ċari għal dak li rigwarda il-kontroll ġudizzjarju ta' lat ta' prosekutur pubbliku fir rigward tal-miżuri u deċiżjonijiet ta' eh, li dawn l-affarijiet ma jitresqux il-qorti. Hemm ħafna punti oħrajn imma peress li l-ħin qed jafasni qafaw. Now, Mr. Kregar from the Croatian Parliament also mind the timing. Mind the timing. Mind the timing. Sur Kregar mill-Kroazja. Mish eh, bieċa xogħol żajra illi wieħed eh, joħloq din l-istituzzjoni Ewropea għaliex għalhekk jiena nirrispetta bisħieħ l-sforzi, determinazzjoni u rrieda il edaturi il-Kummissjoni fix-xogħol tagħha sissa u anki f'din il-proposta. Madana kollu l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi adottaw appoċ imma dejjem qalu iva imma, dejjem kien hemm imma. U eh, għandhom oġġezzjonijiet sinifikanti. U fil-bidu ta' seklu 19 kienem konflitt kbir fuq il-konċett li il-drittijiet inħolqu mill-raġuni tal-bniedem da minn żmien Napoleon. Umbat kien hemm l-oħrajn li kienu jgħidu li l-liġi tagħti l-ħajja dik kienet il-fema Ġermaniża. U Din id-differenza għada teżisti llum minn banda għanna proposta raġonata, raġonevoli, li għandha intenzjonijiet tajbin imma mill-banda l-oħra hemm għanna numru akbar ta' kummenti li riflettu ir-realtà u l-idea li eh, s-situazzjonijiet ta' pajjiżi speċifiċi kif dawn l-affarijiet se jaħdmu fil-prattika. Issa l-ideja mhux li aħna nbaxxu rasna għal l-ottimizmu legali interistituzzjonali għaliex jekk aħna noħolqu istituzzjoni oħra kollox se jimxi ħarir. Le, aħna rridu naċċettaw dawk l-oġġezzjonijiet, naħduhom bis-serjetà il-gvern Kroata appoġġa l-inizjattiva imma saħaq li kienem bżon ta' żewġ emendi. L-ewwel fuq is-sistema tal-kolleġjalità l-ideja ta' organizzazzjoni ġerarkika din mi xi ħaġa realistika. Il-ġerarkija mhux dejjem twassal għal iktar effettività Umbat, it-tieni ħaġa, sens ta' responsabilta lil min u kif se jkun responsabli, hemm se jirrispondi dan, dan il-korp il-ġdid. Responsabilta għandha tkun għandu jagħti kont li ċittadini, imma dan se jwassal għal sitwazzjoni fejn ħafna affarijiet dak li rigwarda responsabilta u s-sens ta' responsabilta se jitbedu dejjem aktar mill-parlamenti nazzjonali mill-kompetenzi u jaddu fidejn entitajiet Ewropej oħrajn. Umbat, aħna se jkonna xi speċjalizzazzjoni hawnhekk jew le? Se jkonna prosekuturi illi se jkunu limitati Eh, għal eh, l-arfin tagħhom ikun limitat. Dawn huma oġġezzjonijiet li jisħu fuq il-bżonn għal modell ta' teħid ta' deċiżjonijiet aktar kolleġjali. Xi żewġ punti oħra. Dwar l-emendi u regolamenti għamnek menx bis intenzjonijiet imma hemm il-kwistjoni tal-implementazzjoni għamnek il-bicċa kbira tal-pajjiżi eh, eh, użaw il-karta safra u hawnhekk jiena naqbel mas-Sinjura Sipil illi mhux tard wisq muwiex tartwis illi nerġaw nanalizzaw l-affarijiet u naraw jekk binqas bidliet nistaw noħolqu sistema effettiva fl-Istati Membri Ewropej kollha. Jew inkella noqogħdu nilludu ruħna li permezz ta' numru mhux limitat ta' emendi jew inkella uh, fi żmien mhux limitat din is-sistema xi darba tibda taħdem kif suppost. Naħseb l-ewwel idea hija ferm aħjar. Issa, peress li l-elezzjonijiet edin joqorbu ma naħsibx li jadeja tajba li nkomplu ninsistu, lanzi mux bizzejiet li ninsistu fuq ir rida Kulħadd se joqgħod jitkellem fuq determinazzjoni, anzi hawnhekk hemm bżonn ta' iktar flessibilità u iktar raġonevolezza. From the Montenegro Parliament. Surja Safik mill-Parlament tal-Montenegro. Eh, Zahvaljujem. Ja sam, ja sam, ja sam, ja sam. Eh, ono što... Signora, grazie. dak li huwa importanti f'din id-diskussjoni huma li l-istat ta' dritt u l-istituzzjonijiet huma marbuta ma' l-iżvilupp ta' kull pajjiż tal-Unjoni. Hemm bżonn ġifieri ta' normattivi affas lekali tajjeb għax il-prosekuzzjoni u l-ġustizzja kriminali għandha x'taqsam ma' l-iżvilupp ekonomiku ta' kull pajjiż, anki dawk tal-Unjoni Ewropea għax għanna bżon sigurta legali. Hemm bżonn li konna istituzzjonijiet tajbin li jissalvagwardjaw l-istat ta' dritt. Fil-Montenegro sena l-oħra meta l-Kummissjoni fetħed uffiċu tal-IPPO ridna naraw kif se jiġi elett li PPO fl-Ewropa. Aħna adottajna soluzzjoni oriġinali. Aħna ipproponejna fl-ewwel round li l-prosekutur irrid jiġi mażul mill-Kunsil b'tnejn fil-żewġ terzi maġġoranza u tlieta minn kull ħamsa tal-kandidati kollha. skos naġivanje naxe zemlje ne može l-irkupru ekonomiku ta' pajjiżna u l konsolidazzjoni fiskali ma jistawx jimbdow sakemm aħna ma nabdowx nazlu prosekutur ta' li kun kapaċi jiġilet kontra l-kriminalità organizzata fil-iktar livell oli. Għalija, dak ħaġa interessanti hija l-idea li jinħoloq li PPO. Jiena avukatu ilni ġifiri niprattika liġi wieħed jista' jqis għalhekk xi alternattivi fuq il-kwistjoni tal-kustodja. Irid ikun alternattivi ta' l-ola kwalità. Fuq l-IPPO wieħed irid iqis tip tar-rejati li huma koperti mill- mandat ta' arrest Ewropew. In-nies iridu jingħataw id-dritt ta' difiża u l-istati hemm bżonn jafdaw il-prosekutur il-rati. Għalhekk ir-rekomandazzjoni tiegħi hija li Irridu naħdmu fuq eh, kwistjonijiet bħal eh, tal-innoċenza. anki biex il-flus li jittieħdu mit-taxxi jitnefqu sow. Il-rappresentant tal-Olanda, eh, kollegi, sinjuri, naf li issa ilna naħdmu ġurnata kienet twila, imma jiena ħad gost għax dan l-aħħar il-Parlament ta' l-Olanda ħatarni il-rapporter eżattament fuq dan is-suġġett l-IPPO. Ġifiri jiena qed nagħmel dan ix-xogħol għax aħna għandna oġġezzjonijiet kbar meta naraw il-proposta tal-Kummissarju Reding. Se nibatilkom il-pozizjoni tal-parlament tal-Olanda eh, fejn eh, nispiegaw għaliex aħna kontra reġunijiet ta' sussidjarità, per eżempju, imman kif il-proposta kollha kemmi naf li it-tieni parti mhux qed niddiskutuh illum, imma rrid ngħid li aħna konna verament disappuntati bir-reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal l-ilment ta' fuq is sussidjarita li ġi imressaq minn ħafna parlamenti nazzjonali. U għalhekk l-lum saqsejt iż-żewġ kummissarji Reding u Malmstrom fuq kif jaħsbuha huma relazzjonijiet bejn mal-Parlamenti Nazzjonali għax jiena jidir li li l-Kummissjoni Ewropea issa ddeċidiet li m'hemmx Trattat tal Lisbona u li l-emendi tal-insibu fuq il-Parlamenti Nazzjonali huma hemm għal xejn. U ovvjament dan id-deluda pajjiżna. Jiena naħseb li l-affarijiet huma ċari, il-frodi rridu niġildula u l-kriminali rridu jitresqu fil-qorti u jiġu sentenzjati. U aħna naħsbu li fl-Olanda dan għandu jsir mill-gvernijiet tal-pajjiż, ta' pajjiżna nazzjonali. U meta dan jiddeċidi li ma jieħux passi, tajjeb li xi forma ta' IPPO tista' tkun is-soluzzjoni imma mhux minn flok ix-xogħol tal-parlamenti nazzjonali. Fl-istess ħin għanna ma naqblux ma' suġġeriment li l-Olaf u l-Eurojust għanna għom. Iċifiri askapitu tal-IPPO ta għax dan ix-xogħol qed jagħmluh tajjeb. Għalhekk jiena l-mistoqsija tiegħi qiegħda Blima mod il-Parlament Ewropew ikkonsidra l-oppożizzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. Ħafna, kienu ħafna dawk il-Parlamenti Nazzjonali li opponow anki ġifiri il-vot il li se jittieħed għadha fil-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni li wkoll ma tikkonsidrax l-ilmenti u l-problemi li l-Parlamenti Nazzjonali resqu fuq din inkwantu dil-proposta. Ija, is-senjura mill-Parlament tal-Greċja fil-qosor ħafna Grazzi. Jiena fil-qosor se nitkellem tinkwita xej. Aħna naħsbu li sabiex aħna nġildu il-reati kriminalità minn f'pajjiż għall-ieħor u anki dik finanzjarja irridu naħdmu fl-imkien u għalhekk il- Imma il-krim fil-kriminal huwa responsabilta u jaqa fis-sovranità nazzjonali. Għalhekk biex nkunu effiċjenti ma rridux ninsow ċertu affarijiet għalhekk ħafna kelli ma kien diġà starrow u għalu xinu ma l-problemi, il-problemi tal-kontroll demokratiku tal-IPPO, kif se nisseparaw il-kompetenzi tal-Eurojust, OLAF u l-PPO. Għalek il-karta is-safra ta' parlamenti nazzjonali hija ġustifikata. Grazzi. Iva, għanna ħafna oġġezzjonijiet mela ejja naraw issa ir-risposti tal-minnaħa tal-podium, eh, Sinjura Zibel. I will try to give my Grazzi tassew, jina ser niprofa. Anzi ser nweġibkom bil-Ġermanis dejt il-kellima. Il-kellima kollha qalu illi huma favur uffiċċju ta' dan it-tip ta' proskutur pubbliku Ewropew. Imma il-koll għandkom idea differenti rigward il-proposta speċifika tal- kommissjoni. Najma noqgħod nidħol fid-dettalji kollha. Naħseb illi naffaċċjaw nitkellmu fuq żewġ sidi meta jiena nitratta maċ-ċittadini dwar miżuri ta' dawn it-tip hemm dejjem punt importanti illi idejja lil xi wħud għaliex hemm bżonn ta' prosekutur pubbliku Ewropew wieħed fejn il-proċeduri huma eh, kollha differenti fl-istati membri 8 u 20 proċedura differenti, nskan proġetti ta' appell differenti, varjazzjoni f'kull stat membru. Tieni punt huwa li hemm sistemi legali differenti fl-istati membri xi ħaġa ovvja li hemm differenza kull stat membru Huwa konvint, naturalment, illi s-sistema tiegħu hija l-aħjar waħda. U m'għandix tinbidel. Din hija waħda mill-ikbar sfidi fil-konfront tal-miżuri kollha li rridu nieħdu li nkunu rridu nixtiequ nieħdu f'dan il-qassam tal-liġi xi ħaġa li tista' tgħinni hi eh, jekk l-istati membri jaċċettaw din l-idea li jiva s-sistemi tagħna kollha huma tajbin u jaħdmu sewa ma Nħarsu lejn is-sistemi legali ta' pajjiżi oħra, ta' stati membri oħra, u naraw dak li huwa tajjeb fihom u forsi naċċettaw li ninkludu xi aspetti minn dawn is-sistemi legali differenti. Ma nasibx, sekk din ma tkunx xi ħaġa kontra dak li aħna qabilna sissa iktar armonizzazzjoni tissimplifika il-proċeduri. Min ikun qed jiddefendi ġri difiża u anka il-prosekuzzjoni. Naraw xikon ir-rwol tal-prosekutur f'din is-sistema ġdida dinja mistoqsija importanti immens. Daqs il-mistoqsija dwar jekk kull sat narbondux bżonn kommissarju. Min jgħid iva għanna bżon imma mhix ħagġa effiċenti. U għalek għanna bżon soluzzjonijiet illi jippermettulna illi insolvu l-problemi kollha. Ridin hija ħagġa ħaġa importanti. Jekk nitkellmu fuq istituzzjoni waħda biss, ma jfissiex il-problemi l-oħra kollha se jinsolvuhom sada. is membri diġa qegħdin jitrattaw kwestjonijiet għat niddiskutu, nitkellmu fuq il-frodi illi miex tajba l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. U din hija frodi li hija kontra daw kollha ċittadini Ewropej kollha li qed iħallsu it-taxxi. Tħares lejn il-Komitat tal-Kontroll tal-Budget tista' tifhem iktar illi u frodi attwali illi seħħu ma' 25% tal-flus illi jintilfu minħabba l-frodi palessa jistaw ikunu anzi huma irkoprati dan huwa ammont pjuttost żgħir jiġifieri rridu nitjiebu hawnhekk imma biex jirnexxielna nollu l-ammont għandna bżonn impenn u appoġġ min-naħa tal-Istati Membri għaliex hekk ikollok Awtorità Ċentrali Ewropea biss mm, mhux ta' risolvi din il-problema. Kwistjoni Il-mistoqsija dwar il fat li l-Komissjoni ma faslitx proposta ġdida unek għaw żewġ possibilitajiet forsi l-Komissjoni hija konvinta li huma għandhom l-aqwa proposta li jista' ikun hemm u għal daqstant rridu jimbuttaw għal qoddim jew inkella il-Kummissjoni tħoss illi hemm bosta dubi imma m'hemmx direzzjoni ċara la fil-Parlament Ewropew u lanqos fl-Istati membri u ideat dwar soluzzjoni tkun ħjar. U allura argument iħor biex ma biex il komissjoni ma tibdilx il-proposta ikun li l komissjoni tistanna biex tara x'ser jiġri. Issa. Stanna biex tara jekk il-Kummissarji kollha u xser ritornaw wara l-25 ta' Mejju, walakin naħseb li tkun xi sajma għalina il-koll illi niddiskutu dawn it-ħassib kollu dawn kwistjonijiet kollha u naraw eżattament dak illi għandna bżonn u kif għandha taħdem sistema u x'għandu jinbidel fl-Stati membri. U proposta pratika għall-IPPO teħtieġ diskussjoni ħafna iktar serja u forsi nkunu nistgħu niddiskutuha iktar il qudiem Pero jiena nħoss li din tkun xi ħaġa tajba, tkun ħaġa tajba nti jekk daw kollha li huma involuti jkunu aktar est li jitkellmu fuq l-armonizzazzjoni u li jkun hemm regoli ċari għaliex ma nistgħux nispjegaw liċ-ċittadini tagħna għaliex hemm dawn id-differenzi kollha. Sur Niger, Iva, grazzi President. Jena nishtiq nispiega l signora Zippel għal fejn ir-Rumanija għandha xi kommenti. Aħna għaddejna minn periodu diffiċli fil-kontest tal-drittijiet tal-bniedem mill-1947 sal-lum fil-fatt. Na naqbel l-pozizjoni tal-kollega Olandiż u il-Polonja li jifmu il-problema aħna nħarsu lej il-Polonja bħala modell fil-fat talina. Jina xtaqt namel xi kommenti dwar id-dritt ta' difiża, proċess ġust. U il pajtijiet ikunu f'sitwazzjoni ugwali, l-avukati, l-avukati ta' difiża bħalma qalu kellima oħrajn qabel, Għanna rridu dak li l ħjara ċittadini u veru illi hemm problemi bil-ġestjoni tal-fondi, tal- Hawnhekk hemm ksur tal-liġi wkoll. U għalhekk aħna nemmnu li l-IPPO tkun idea tajba pellum meta nitkellmu fuq il-proċedimenti hemm bżonn ta' iktar xogħol. U l-opinjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali għandhom jittieħdu f'konsiderazzjoni. Grazzi. Grazzi. U bekk eh, sej naslu għal konklużjoni. Mux l-ewwel darba li kena ġurnata twila. Aħna qegħdin nikkonsolidaw il-prassi tajba ta' dialogu interparlamentari x'nifmu l-iktar il-xurxin u kooperazzjoni. Mux nitkellmu fuq kwistjonijiet mhux biss għall-Parlament Ewropew ma wkoll għall parlamenti nazzjonali bżon involviment minna ta' kulħadd, kooperazzjoni reċiproka. U hekk hemm bżonn niskelmu fuq dak li naħsbu nħossu, niskelmu fuq diffikultajiet, nuqqasijiet. U l-ostakli li rridu nelbu jekk aħna ser nagħmlu progress biex nwaslu riżultat u eh, nikkonkludu kol dawn is-sessjonijiet. Mela jina ser eh, niprofa nagħti sommarju tal-kwistjonijiet illi iddiskutejna Hawnhekk l-ewwel net xi ħaġa ċara li l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali huma kruċjali u kruċjali li jaħdmu flimkien biex jistabbilixxu xolini gwida għal futur. Tieni, rispett d drittijiet fundamentali hemm bżonn ġenerali biex il-kultura ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea inkomplu inlaħmuha u hemm u wkoll fuq it-taħriġ li huwa konsidrat bħala tant importanti hawnhekk monitoraġġ aħjar, implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni huma punti wkoll li huma neċessarji evalwazzjoni tal-fondi differenti tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li dawn ġi trattati b'mod responsabbli kooperazzjoni tal-pulizija Kien hemm enfasi fuq il-fatt li hemm bilanċ bejn il-ħarsin ta' data u l-bżonn għall-effiċenza. Din huwa bilanċ tradizzjonali bejn il-libertà u l-privatezza, sigurtà, ġittijiet fundamentali, kwistjonijiet importanti meta nitkellmu fuq teħid, anzi il-formulazzjoni tal-politiki fl-Unjoni Ewropea għandna sfida ġdida rigward it-teknoloġiji, rivoluzzjoni tat-teknoloġija li aħna rajna f'dawn l-aħħar snin. Fil-qasam tal-migrazzjoni kien hemm enfasi fuq is-solidarjetà għal raġunijiet tajbin immens li niżviluppaw set ta' politiki integrati biex ikun hemm opportunitajiet aħjar għal migrazzjoni legali għanna tant problemi bil-immigrazzjoni illegali għaliex aħna ma natux opportunità għal migrazzjoni legali li naħdmu flimkien hawnhekk. Fil-qasam tal-ħarsin tad-dejta għandu jkollna standards tajbin biex kun hemm sitwazzjoni ugwali għal kulħadd u fil-qasam tal-ġustizzja aċċess effettiv għal ġustizzja jkun hemm standards minimi permezz ta' azzjoni kooperattiva bejn il-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali wkoll kien hemm enfasi fuq id-drittijiet proċedurali, anka rigward il-ħidma biex nimxu lejn roadmap ta' dawn drittijiet proċedurali. Il-Parlament u il-Komitat tal-Libe jagħtu valur kbir il-kontribut tagħkom L-opinjoni ta'kom huma importanti nħduhom f'konsiderazzjoni għandhom jittieħdu anzi f'konsiderazzjoni u sa fejn u possibbli fil-ħidma leġislattiva li għadha miex konkluża tiġi trattata issa jew inkella hekk kif ikun hemm il-Parlament il-ġdid wara l-elezzjonijiet kmieni fl-Ulju elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Ringrazzjawkom tal-prezenza tagħkom, tad-dialogu, tal-kommenti, tal-mistoqsijiet. L-aħħar kelma qassur Virvidakis. President, minnaħa tal-Presidenza Grieka, mek. Mella biex nikkonkludu din il-laqajna nirringrazzjakom tal-li attendejtu, tal-kommenti u l-kontributi ta'kom għal dan id-dialogu illi imbeda Fateni fil-laqta 17 ta' frar. Dan id-dialogu kompla foka iktar fuq il-ġejjeni tal-qasam tal-ġustizja, libertà u sikurezza mnek fil-Parlament Ewropew u l-Parlament ta' Stokkolma f'dawn l-aħħar ħames snin daħħal proposti leġislativi importanti li espandew fuq il-bażi eh, tal-programmi ta' qabel ta' Tampere u ta' Lajja u eh, kiseb eh, ħafna affarijiet għall-integrazzjoni Ewropea, għall-Presidenzi Ewropej kollha kollaborazzjoni ma' servizzi tal kummissjoni Ewropea u permezz tal-kontribut tal-Parlament Ewropew li bitħol fis-seħ ta' Trattat tal-Lisbona issa sar ko-leġislatur ħadmu biex il-program ta' Stokholma jirnexxi il-presidenza tagħna taħbat ma' tmiem ta' dan il-perjodu ta' ħames snin Għanna responsabilta għal daqstant illi meċu l-qoddimu li nikkonkludu il-negozjati fu eh, proposti leġislativi importanti ferm sabiex ikonna iktar armonizzazzjoni għal miri ġodda għal eh, eh, qasamtana permezz tal-finalizzazzjoni tal-linji gwida li se jitħabru fil-Konsil ta' Ġunju. Hemm ħafna kisbiet importanti l-ewwel net għandna il-proposta għal kondizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ġew sekondit għal protezzjoni tal-euro muniti oħrajn mill-falsifikar mill-kriminali. mill mill kriminali u l-sostituzzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill 2003-83 JHA tal-Kunsill u proposta tal-regolazzjoni għal-regolament tal-EAPO għal rkupru ta' dejn transkonfinali fi kwistjoni ċivili u kummerċjali u hemm ukoll proposta għal l-emenda tar regolament dwar il-ġurisdizzjoni u rikonoxximent u infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kommerċjali. Fuq dawn il-kwistjonijiet kollha hemm bil bejn il-Parlament u l-Kunsill u aħna issa nistennew li dawn ukoll jiġu approvati mill-Parlament Ewropew f'April fuq il-proposta għat ta' regoli ta' fuq dan il-punt bilu kol u aħna nistennew bil-ħerqa li dan jiġi approvat eh, f'April. Din hija kisba importanti għall-Unjoni tagħna fir-rigward tal-kooperazzjoni effiċjenti u għall-ġestjoni tal-frontieri esterni fuq il-baħar fl-aħħar net fuq il-Regolament Ġenerali tal Protezzjoni tad-Data u fuq il-proposta għal direttiva fuq il-protesta tal-individwi fir rigward tal-proċessar tad data l-tfassil ta' regoli għas sorveljanza eh, Skużawni għajt l-interpretu. Għal prosekuzzjoni ta' reati il-presidenza grega irnexxiela terġa eh, tibda negozjati fil-Kunsill αποτελεί κοινή Mbagħad dwar dak li se jiġri wara l-programm ta' Stokkolma aħna nemnu illi għanna nifokaw fuq l-implementazzjoni korretta u effiċjenti tal-istrumenti li diġa għanna għanna nifacċaw l-sfidi komuni għabbażi ta' solidarieta u sens ta' responsabilta komuni u uh, fiduċa reċiproka għanna noqodu attenti biex nżibu l-aħjar bilanċ bejn it-tisħiħ ta' sigurezza ta' ċittadini tagħna mingħajr qatt ma naqsu il rispett ta' drittijiet tal-bniedem għal prinċipji u l-valuri illi huma l-identità kulturali tal-Ewropa zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja hija eh, ħaġa li edha toqrob dejjem aktar lejha l-Unjoni, l-affarijiet huma iktar favorevoli milli kienu fl-modi u minkejja il-pressjoni uh, aħna għanna nruhom biċċar li għanna rrieda politika biex il-latti leġislativi tagħna nimplementawhom fil-prattika u nenfasizzaw il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri fuq livell prattiku. Grazzi ħafna. Mela nirringrazzja l membri kollha b'mod partikolari dak li rnexxielhom jissaportu sal-aħħar netta din is-seduta. Grazzi ħafna l-kooperazzjoni narawkom dar boħra.